So, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit etwas Verspätung herzlich. Eżis kollegi, et nibdew xiftit tard, iżda natikom merħba għalla tal-Kumitat tal-Ambjent fiħdan il-Parlament Ewropew. Illum nixtieq nagħti merħba l-Kumitat tal-Ambjent tal-German Bundestag, il-Parlament Ġermaniż, illi jinsab magħna hawnhekk Illum din kienet ċewqa unanima tal-koordinaturi ta' dan il-komitat li kona dan l-iskambju mal-membri tal-Bundestag Ġermanis. U l-komitat tal-ambjent fih dan il-Bundestag Ġermanis. Natikom merħba. Dan huwa jum sabiħ ħafna żewġ komitati u għamot tajjeb kif nistgħu nagħmlu skambju ta' ideat fil-loqsma ewlenin. l-enin fil-politika tal-ambjent. Il-president tal-komitat tal-ambjent nafuħ sew kien hawnhekk għal smieħ dan l-aħħar. Hija sinjura Miss Bulling Schroeder u l-membri l-oħrajn lila u l-membri l-oħrajn nixtieq. Natikom merħba. U għalhekk nixtieq nara l-punti tal-aġenda fil-qosor għanna interpretazzjoni fil-lingwi kolla, parti l-Estonjan, il-Latvjan u il-Malti. Il-Malti jinsapawnek. Äh, morgen von 14 bis 15 Uhr wird die Studie. Għada missatej sal-tlieta. Anna l-istudju dwar l-ILUC ser ikonna dibattitu hawnhekk fil-kumitat u nittamaw li ikonna ħafna persuni involuti f'dan id-dibattitu dwar l-użu indirett tal-art. Ser ikonna wkoll il-grupp ta' ħidma dwar is-saħħa illi ser jiltaqa' fil-25 ta' Mejju mill-nofsija sa' tlieta ta' nofsinhar ser ikonna wkoll workshop dwar is-saħħa fil-linji ta' politika kollha li ser jiġi diskuss hawnhekk għalhekk is-saħħa fil-loqsma tal-politika kollha biex nippreparaw għall istrateġija ġdida tas saħħa tal-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk l-ajruplan li jaħdem biex xemx mill-Svizzera, l-endi hawnhekk ġewwa Brussell u Und dann U ser ikonna mawra biex narawh dan l-ajruplan xi kollegi diġa firmaw biex jattendu. Fid-9 ta' Ġunju fl-10 il-ġimgħa ta' Strasburgu ser ikonna il-Kumitat tal-Ambjent tal-Kunsil tal-Ewropa ser niltaqgħu magħhom għall-ewwel darba. Il-kollega tagħna Bad Bademudis mill-Greċja u għal-president ta' dan il-komitat u ma talbu li kunem laqa maħna U għalek naddu għal punt numru 4 issa, iġifiri l-iskambju ta' femiet sal-lum mal-Kumitat tal-Ambjent tal-Bundestag Ġermanis. Etnuħu għos li etna l-gruppi politiċi differenti għawnek. Aħna dejjem napprezzaw illi intom tivvjaġġaw biex tiġu hawnhekk ntalbu li ġu diskussi bosta suġġett illum u biex nibda nishtina il-mikrofonu l-President tal-Kumitat tal-Ambjent minn Berlin. Grazzi, President. Aziz kollegi. Kif smajtu dinja l ewwel darba illi il-Kumitat tal-Ambjent tal-Parlament Ewropew qed ma mal-Kumitat tal-Ambjent tal-Parlament Nazzjonali. U fisem il-gruppi politiċi Kolla nixtieq nirringrazzjakom ta' dan dan juri wkoll kemm il-kwistjonijiet tal- marbuta mal-politika tal-ambjent huma importanti, il-klima, il-risorsi fost l-oħrajn. Irridu skambju ta' femiet intensiv mal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali l-oħra li aħna naħsbu li l-problemi li jeżistu llum jistgħu jissolvew biss permezz ta' azzjoni konġunta. Għal din ir-raġuni aħna irridu niddiskutu xi kwistjoni speċifiċi hawnhekk illum. Aħna kellna l-opportunità li niltaqgħu wkoll lum ma' xi kummissarji. U nixtieq nkunu nafu kif ser tkun il-mira ta' 30 grad meta din tinbidel f'politika Ewropea. Nafu li hemm bosta pajjiżi li huma xi ftit ċettiċi dwar dan il-punt. Hemm kwistjonijiet li jridu jissolvew flimkien il-ħames gruppi politiċi differenti fil kumitat tal-Ambjent fil-Bundestag Ġermanis il-kol jaqblu. Il-kol jaqblu illi il-mira ta' 30 ta' 30 fil-mija hija meħtieġa bħala punt ta' tlu għal dan id-dibattitu. Hemm ħafna ktar affarijiet niddiskutu dwar dan ukoll. L-importanza ta' suġġett narawha permezz ta' kwistjonijiet marbuta ma' riżorsi, imma wkoll permezz ta' suġġetti oħra fih dan il-qafas tal-Unjoni Ewropea l-ekonomija u l-ekoloġija qed jiġu dejjem aktar indirizzati u fil-ġejjieni ser ikonna niżguraw illi aħna ta' bilħaq nistgħu nagħmlu l-affarijiet sostenibbli nafu illi din hija kwistjoni ewlenija hawnhekk. Fil-Ġermanja hemm 17 il-reatturi nukleari. Tnax minnhom ser jingħalqu għanna u kol moratorja fuq tmin impjanti nukleari oħrajn. 78% tal-popolazzjoni ta' pajjiżna jiridu illi aħna nitbedu mill-enerġija nukleari u dan huwa dibattitu illi aħna qegħdin inqajmu fil-Bundestag permezz tal-Kumitat tal-Ambjent biex nippruvaw niżguraw illi aħna nittrattaw iktar l-enerġija li tiġġedded, qegħdin nittrattaw ukoll il-kwistjoni tal-effiċjenza enerġetika u kwistjonijiet biex aħna niprofaw nikompensaw għall-enerġija, nikompensaw għall-nuqqas ta' enerġija nukleari biex nkunu nistaw nżarmaw daw l-impjanti ma lajkem jista' jkun. Diġa hemm kunsens dwar jekk irridux nagħmlu hekk jew le. Aħna qegħdin naraw jekk f'pajjiżna u x'ser nitrattaw dawn il-kwistjonijiet. Naħseb illi nistgħu niksbu l-għanijiet tagħna irridu nagħtu eżempju ta' kif nistgħu navanzaw biex bekk ikonna esperti tal-enerġija nukleari li jittalmu mill-pożizzjoni tal-Ġermanja. Il-pożizzjoni tal-Ġermanja kienet dik illi aħna ma rridux nadottaw forum perikolużi ta' produzzjoni tal-enerġija. Mħafna affarijiet nistgħu ngħidu danna ħafna punti fuq l-aġenda llum. Il-mira ta' 30% għall-istrateġija tal-protezzjoni tal-ambjent, l-istrateġija tal-biomassa, l efficienza tal rizorsi il-linji gwida enerġetiċi, u r rizorsi reġjonali għall-enerġija. Diġà smajna xi ħaġa dwar dan il-kwistjonijiet illum iżda għal darb'oħra nixtieq ngħid illi jiena sodisfatta ħafna li nistgħu niltaqgħu flimkien illum. Grazzi tassew, Sinjura Bolin Schruter, għal din l-introduzzjoni tiegħek. Forse nistgħu nindirizzaw l-ewwel kwistjoni l-istrateġija ta' protezzjoni tal-klima. Għada fil-ħodu fid-disa dan il-komitat ser ikun qed jivvota dwar rapport illi huwa dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' 20% u iktar. Dan id-dibattitu illi beda fl-2008-2009 kien dibattitu li na segwitu u jider bitċar illi għatem xi rezistenzi u hemm ħafna voċijiet illi huma kontra l dawn l-20% huma jridu illi dan il-pakket ikun dak kollu li aħna niksbu, iżda dan irdu narawh bħala l-ewwel stadju. Dan għandu jkun biss il-bidu. Il-Parlament Ewropew aħna spiss ridna aktar konsens dwar dawn il-kwistjonijiet. Għalix nafu illi jem maġġoranzi u minoranzi illi għandhom opinjonijiet differenti fil-Kunsill Ewropew il-Kunsill Ewropew huwa mamul minn dawk is-27 gvernijiet differenti. Il-kollega tagħna mill-ħodor, kollega Olandiż, huwa rapporter għal dan ir-rapport. Sur Eichhout, u smajna ħafna dibattiti dwar dan u naħseb illi għada fil-ħodu għanna xitnax l-emenda ta' kompromess naħnek namlu fil-parlament is-soltu, il-membri mill-gruppi kollha jinġabru fl-imkien u jisibu pożizzjoni komuni permessa dawn il kompromess u għada fil-ħodu ekser jiġri hawnhekk. Il-Parlament esprima xewqa tiegħu għal 30% bosta okkożjonijiet u dan rajnieh fir riżoluzzjoni dwar Cancun u kol wara li kien hemm il-ftejjim ta' Copenhagen. Għada wkoll ser ikonna pożizzjoni favuri 30%. Madana kollu aħna rridu naqsmuha din il-pożizzjoni bejn dak li jiġri fih dan l-Unjoni Ewropea u dak li jiġri lil-in mill-Unjoni Ewropea. Għanna il-protokoll ta' Kyoto għad dispożizzjoni tagħna. U Diġa kena impen il nistabilixxu 25% fiħdan l-Unjoni Ewropea u l-5% l-oħra jinkisbu l lin mill-Unjoni Ewropea fiħdan il-qafas tal-mekkanizmu ta' Kyoto. Dawn huma l-isfidi ewlenin li għandna parti minn hekk għandna xi punti oħra x'nindirizzaw. Sinjura Heidegard, il-Kummissarju għal dawn il-kwistjonijiet ser tiġi hawnhekk wara dan wara nittrattaw dan il-punt u tgħidilna dwar dak li qed tagħmel għanna u kol il-roadmap tal-2050. Biex ħaġa interessanti li naraw kif qed jiġu stabiliti dawn l-istadi kollha. Sakemm naslu għal nofs dan is-seklu biex nippruvaw innaqsu l-emissjonijiet tal-gassil b'effett serra bi 80 fil-mija. Ser ikonna skambju ta' opinjoni mal-Kummissarju Iżda kien hemm intala biex jitkellem ukoll u għalhekk ser ikonna skambju ta' femmiet imbagħad ikonna t-tieni round dwar il-biomassa. U għalhekk nixtieq nikkonċentra fuq l-ewwel punt dwar il-protezzjoni tal-klima. Is-sinjura Bulling Schroeter jekk tista' tieħu nota tal-kollegi mill-Bundestag u jiena nieħu nota tal-membri tal-parlamenti li jitkellmu. L-ewwel kelli, is-Sur Jiena Josef Gopper, jiena rappresentant ta' CDU, CSU, Komitat tal-Ambjent fih dan il-Bundestag. Jiena nixtieq nindirizza lil kollegi tiegħi mill-Parlament Ewropew. Jiena nista' ngħid illi reżoluzzjoni unanima għaddiet fil-Parlament Ġermaniż illi tkellmet dwar it-tnaqqis ta' 40% tal-gassijiet b'effett serra sal-2020 Fil-Ġermanja dan ser isir u mhux ser ikun hemm kundizzjonijiet hekk ġie espress fir-riżoluzzjoni. Dak li aħna nixtieq naraw huwa li l-Unjoni Ewropea tieħu pożizzjoni li lin mill-25% illi diġà impenjat ruħha lejhom. Aħna naħsbu illi nistgħu niksbu tnaqis ta' 70%. Disa snin qabel ma jiskadi dan din il-mira ksibna biss li ta' fil-mija U dan mhux messaġġ tajjeb li qed nibatu lill-bqija tad-dinja, u għalhekk nixtiequ ngħidu l-Unjoni Ewropea biex tibgħat messaġġ ċar. Dil derben. Aħna naħsbu li jekk l-Unjoni Ewropea ma tuħux pożizzjoni b'saħħitha ma jkollix pożizzjoni b'saħħitha mela allura il-laqa ġewwa derbin ser tfalla ser tfalli. Għanna unanimità fost il-partiti kollha fil-Ġermanja illi tgħid illi jekk aħna innaqsu il-produzzjoni tal-enerġija mill-fossil fuels fl-ekonomiji tagħna, mela allura aħna ser inkunu aktar b'saħħitna fil ġejjieni U din l-unanimità illi teżisti fil-Ġermanja mhix biss dwar il-kwistjoni tal-enerġija nukleari. Aħna nafu illi minna prospettivi għal opportunitajiet ekonomiċi aħjar mela l-appoċ ta' 80% tal-popolazzjoni ġermaniża mhux ser tibqa' hemmhekk. Għanna naħsbu li din it-trasformazzjoni illi neħtieġu hija opportunità għal popli kollha Ewropej. U għalhekk nixtiequ nitolbu l-Unjoni Ewropea biex tabilħaq tieħu azzjoni. Grazzi, Sur Koppel. Jiena misniet illi, misniet lek illi inti għandek madwar minuta minuta u nofs, mbagħad inkunu nistaw nirrispondu il-punti tijak. Sur Davis, jiena l-koordinatur għal grupp ta' liberali u demokratiċi jina nilqa l-istqarrijiet ċari li għam il-president u inti dwar l-impenji fost il-partiti kolla illi jem biex ikun hemm tnaqqis ta' CO2 sinifikanti xi drabi din eh, din l-unanimità ma narawix riflessa f'dan il komitati u f'dan il-parlament fi diskussjonijiet tagħna fih dan il-gruppi. Żgur mhux fil-grupp tiegħi. Għalhekk jiena din il-ħaġa nilqa ħafna inħaddana il-gvern tiegħi ukoll, il-gvern tar renju Unit ukoll appoġġa din id-deċiżjoni. U deċiżjoni deċizjoni ġimgħa l-oħra. Bħala minħabba li wasal li rapporter dwar il-rapport ta' CO2 inħalli lilu jitkellem dwar dak li ser jiġri għada fil-vot. Se naraw progress sinifikanti Imma forsi mhux daqshekk ambizjuż daqskemm tixtiequ hintom. Hemm xi tensjonijiet fih dan il kunsil kif qal il-President u dan jiġi minħabba l-gvernijiet u delegazzjoniet parlamentari hawnhekk fil-Parlament għandna ċertu grat ta' oppożizzjoni u ċertu grat ta' xettiċiżmu kol dwar il-tisħin globali. Għanna u kol oppożizzjoni għal miżuri speċifiċi li jistaw ixxeklu l-prospettivi ekonomiċi tagħna. Iżda jidher li hemm bidla saf l argument u hemm min qed jgħid illi minħabba l-ħtieġa li nixprunaw l-ekonomiji tagħna biex jinvestu f'direzzjoni b'karbonju inqas, aħna dan din trid issir priorità tagħna. Ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq zaqna u naraw l-affarijiet kif huma biss id-dinja qed tinbidel iċ-Ċina għandha pjanta ħames snin u rridu naraw il teknoloġija tagħna tkun tista' titqabbel ma' dik tal-vant imbiet. Grazzi. Kajus Julius Cesar. Äh, Dan huwa isem sabiħ ħafna. Ek joġbok. Eh, jekk inti kun jomok Caesar, mela l-lura Kajus Julius eh, jagħmel sew li kun jismek hekk imbagħad jikkomplimenta u xek. Issa dwar il-għanijiet ta' CO2 Nixtieq ngħid illi għandna opportunità kbira hawnhekk meta naraw teknoloġiji u il-miżuri sekondarji kollha illi nistgħu indaħlu. Dwar dan irridu nirriflettu sew. Aħna bħala Ġermaniżi nistgħu inkunu modell hawnhekk. Ma rridux naraw li nafusna bħala persuni li nsabu taħt pressjoni, imma forsi irdu nibatu messaġġ biex dan jiġi użat bħala opportunità jista' jwassal żvilupp ekonomiku għal postijiet tax-xogħol. Ovvjament huwa marbut mal-protezzjoni tal-ambjent huwa marbut ukoll mal-naħa soċjali tal-affarijiet. Huwa ta' min jirrifletti wkoll forsi dwar kif wieħed jista' juża l-internet u jaħdem dwar proġetti internazzjonali b'mod aħjar. Fil-Parlament Ġermaniż aħna ħdimna flimkien ma' 10 pajjiżi Afrikani. Dana minni biex nużaw din il-bicċa art ħadra li hija twi għanda perimetru kbir ħafna ta' bosta kilometri u permess ta' proġetti bħal dan li aħna nistaw niksbu grat ta' konsens mal-Afrika, nistaw niksbu ċertu miri biex Eh, nistaw natu l-nies jirklu kol. Għawnek irdu nuru ċertu livell ta' flessibilità biex nwessaw l-orizzonti tagħna fix-xena internazzjonali, nkunu nistgħu naqdu l appoċ klimatiku wkoll u l-għajnuna tal-iżvilupp pereżempju. U nixtieq illi jintom dan tagħmluh magħna, grazzi. Iva, grazzi, jina nista' ngħidilkom illi l-ġimgħa l-oħra ġewwa Budapest kien hemm l-Assembleja Konġunta tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ACP hemm 78 pajjiż assoċjat u hemmhekk tkellimna dwar il-protezzjoni tal-klima mill-punt di vista tal-iżvilupp. Fl-Afrika hemm min dan femu sew u jriduh, iżda hemm min għadu ma femux dan il-punt u ma xi ftit aktar xettiċi. Aħna morna ġewwa Varsavja wkoll mal-Kumitat minħabba l-Presidenza Pollakka li ġejja u l-kollegi ġew l-Polonja dan jarawh bħala tad-teddita. Għamina ġimma sħiħa nitkellmu għallonna li dan jiswa wis, dan ma nistawx namlu ħiċekkel il-kompetittivita. U għalek fuq level ta' 27 stat membru, Għedin naraw il jem dan il-nuqqas ta' simetrija fejn hemm minu favur, hemm min irriti li l-affarijiet jitwet u hemm min għadu miexi pass iktar bil-mod. L-Onorevoli Rosbach. Grazzi President, jien Anna Rosbach mid-Danimarka, jien l-koordinatur tal-grupp ECR. Il-President għal dak li jiena kont nejt, ħadlik li i. Aħna ninsabu mafġin bejn dawk li jirdu jkunu fuq qoddim u iżda fl-istess waqt m'għandniex l-abilità, m'għandniex il-kapaċità li nagħmlu kompromessi fuq livell globali. Il-grupp tiegħi jiddeċida li vvota l-25% għada li għalija l-affarijiet għamilhom li xifti aktar diffiċli jiena ġejja mill-Danimarka, skużawni. U spiss jekk aħna nkunu nistaw morru pass il-qoddim, aħna namluħ dak il-pass. Iżda jekk irridu nsibu l-aħjar bilanċ, kulħadd irid ikollu l-possibilità li juża l-aħjar prassi, ikollu din il-funzjoni ta' modell. Iżda inti trid iżomm il-dawk li m'għamlux dawn il pass il kbar trid iżommhom miegħek ukoll, li rridu jinvolvu ruhom u hemmhekk weħinna xi ftit. Irridu nippruvaw nitalmu, irridu nuru illi aħna qegħdin nerfaw responsabilta' dak li għandu x'jaqsam l-affarijiet li nagħmlu fl-Ewropa aħna qegħdin nagħtu dak l-eżempju tajjeb. Iżda irdu niżguraw illi kulħadd ikun involut, pereżempju kumpaniji. Kumpaniji Amerikani mhux qed iżommu ma dak illi aħna narawh bħala l-aħjar mod illi wieħed għandu javanza huma qed jużaw dawn il-kumpaniji biex jistabilixxu ruhom fl-Afrika biex bekk ma jkollhomx għalfejn iżommu mal obbligi ambjentali tagħhom. Iva, ejjew nżommu l-bandira t-tira għad-Danimarka. Ejjew, Danimarka nħallu tkun fuq u Jena l-onervoli xwab Jiena il-kellim għal-grupp soċjalista. Aħna fil ta' Ġermanis aħna favur li konna l-an ta' 30%. Ikolli ngħid li jiena xi ftit diżappuntat. dwar dak il-lider li huwa l qbila hawnhekk fih dan il-Kumitat tagħkom u fih dan il-Parlament Ewropew smajna dwar dan din il-mira ta' 25% plus 5%. Iżda din mhijiex dan mhuwiex għan ambizzjuż, aħna konna qegħdin nistennew illi tiksbu iktar. Naħseb l-Unjoni Ewropea trid tiddeċiedi dwar din ir-revoluzzjoni fl-enerġija iktar għajjiex bħala opportunità jew le m'għandniex alternattivi. Jekk niddiskutu problemi tal- protezzjoni tal-klima, nuqqas ta' rizorsi, Ma nistawx namlu revoluzzjoni minnu dan il-mod ta' kif aħna nużaw l-enerġija. Nistaw naraw li hemm vantaġġi ekonomiċi wkoll u dan japplika l pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea rridu naraw il-proċess ta' bidla illi jrid jibda jitwettaq f'ħafna stati membri pala soċjaldemokratiku jina nista' nifhem li hemm ċertu oqsma li huwa diffiċli wieħed jibdilhom mill għalada. Iżda fih dan l-Unjoni Ewropea jrid ikun hemm tip ta' politika biex dawk il-pajjiżi li għandhom l-iktar problemi ikunu jistgħu jiksbu għajnuna mill-Unjoni Ewropea biex huma jirristrutturaw. Madana kollu jiena naħseb illi aħna jrid ikunna politika ambizjuża ħafna u għalhekk qed nappella għal dan l-anta 30 fil-mija. Grazzi. Il-rapporter l-onorevoli Bas Alcoat dwar si ser nivvota għada. Kulħadd irid jivvota lejn nifsu ġifieri l-argumentazzjoni skont l-individwu. Imma l-ewwel skużawni li ġej tard, soltu provanku nkun fil-ħin, iżda kelli la oħra. Imma nifhem illi fil-Bundestag Ġermaniż hemm konsens orizzontali bejn il-partijiet, bar partiti illi 30% l-Ewropa hija l-unika mod li nistgħu nimxu l-qudiem. U dan ukoll punta truq għalina l-ħodor. U jekk eh, aħna nħarsu li mod ċentifiku aħna ġili jemkin nejdu 40%. Immedna sewwa kienet ikonna dibattitu u jiena li kon naħsebu importanti u li kienet jiġi dawn l-aħħar xhur huwa li Fejn nagħmel il-Parlament kon qed naħdmu fuq proċess fejn maġġoranza kbira qed taċċetta illi politika ambizzjuża tal-klima hija tajba l-ekonomija Ewropea u għalhekk din hija issa hemm differenza mill-pożizzjoni li kellna qabel fejn jew kun qed nifokaw fuq l-ekonomija jew l-ekoloġija, staqbiżna din il-fażi Madnix nażlu bej wieħed jew liħor, nafu li nistgħu naqduhom flimkien. Anzi nafu li għandna naqduhom flimkien hija wkoll din il-ġimgħa hija l-ġimgħa tal-ħodor fl-Ewropa li jfisser illi Kummissjoni Ewropea kellha firxa sieħa ta' attivitajiet jew għawa li għadhom għaddejjin li għandhom xaqsmu ma' l-użu effiċjenti tar rizorsi u dana jiena tmoċċar illi aħna bħala ekonomija Ewropea irridu nħejju ruħna bħala biex nkunu effiċjenti rizorsi tagħna u bekk inkunu nistaw kunu ktar sodi ekonomikament fuq żmien twil issa fej qegħdin fuq din ta' 30%. Jiena Nirnejt li napprezza ferm dibattitu li kenna u hemm konsens wiesa fost il-partit anki f'din is-sala li konna miri ta' 25% naqsa ta' 25% e, vera tgħid li jem 25% biss, imma għal-mennu din jgħu konsens li il-partiti kollha politiċi qegħdin jappoġġaw din il-mira ta' tnaqis ta' 25% fuq livell domestiku. Jiġifieri jekk aħna qegħdin inħarsu lejn dak il-fissuq pass CDM per eżempju, mela 30% huwa biss pass wieħed zaħir simboliku l għandu jittieħed B'xi mod kien hemm sostaġnar politiku fuq di ta' 30% għax ir-raġuni ħadd ma rrid jappoġġa. Ma ġbitomx. Imma 25% domestikament setgħu jappoġġawha. U wisset nisma' sitwazzjoni fejn f'daqqa waħda numru 30 ġiet politiċizzata li hija ħasra propjament għax jekk inti tħares lejn argumentazzjoni, jekk inti tħares lejn affarijiet kollha li qegħdin hemm, u kol aħna nappoġġaw 25 domestikament imma uffiċjalment ma nistawx nieħdu pass uffiċjali biex naslu sa 30 għadna ma wasalniex. Għet emenda ta' kompromess illi aħna nsejħu bħala emenda konsolidata fil-lingwaċ Ewropew li dan huwa appoġġat ħafna gruppi ma mhux il-partiti kollha li li hija titlob 30%. Il-voti ħajseħħu għada u jiena nitlob il dawk il-persuni illi ilhom jappoġġaw 25% domestikament li jagħmlu din il-qabża żgħira l pażżajr u jappoġġaw 30 u aħna wkoll bħala mbagħad Komitat tal-ambjent ma jkunux għalfejn mmorru kontra dak li jixtiequ l-Bundestag Ġermaniż nkunu nistgħu ukoll insegwu dik ta' 30% madwar il-partiti kollha nkunu qegħdin e, naqdu rwol tagħna li għandu x'aqsmu ma' kwistjonijiet ambjentali u leġiżlazzjoni ambjentali fl-Ewropa li naċċert li tanħaj seħħala x'għandu sempliċement pass ta' sew minn 25% domestikament għal 30 bħal ħaġa sieħa u jihna dawk li ħaj aħna ħana raw dawk illi ħajdefendu il għaliex mm, jaqblu ma' 25% jew u mux 30% jimma nafx imma ma tantx kollom argumenti konsistenti ħafna jiena nittama illi kun issa niddefendi il-30% li jiena nixtieq nara. Grazzi. Iva, nittamaw li għan nissodisfaw ġenerazzjonijiet tal-ġajjini u fil-fat il-Bundestag għab istrument sawa biex dan is-seħ aħna maħniex eh, eh, xogħolna li nsalvaw il-pjaneta direttament. Grazzi, jiena rappresentant tal-ħodor il-politika tal-klima. ħafna drabi meta tarax qed tagħmel l-Ewropa tittejt imma fil-verità x'qed tagħmel l x'qed tagħmel. Il-problema hija l-fatt li hemm eżitazzjonijiet, hemm nuqqas ta' ambizzjoni, nuqqas ta' lubija f'dan ir-rigward. L-Ewropa trid tiddeċiedi x'wol Eh, trid tieħu f'dan is-siklu 21. Ti trid toqgħod eh, kuntenta li toqgħod eh, fuq wara, fil-bank ta' wara, u tħalli l-ħattijħar pa' Stati Uniti li jmexxu dan ir-rigward jew trid tkun fuq qudiem u tikkontribwixxi b'mod attiv għall bidla tal-ġejni ta' din id-dinja. Biż dan is-seħ l-Ewropa trid l-ewwel tiffissa l tagħha li se taffi it-taddida tal-tibdil fil-klima u dan il-minimu ta' 30% ta' tnaqis ta' 30% sa' 2020 irrid ikun parti minn bakket. U parti hekk idu nħarsu lejn il-stadji ta' twettiq li huma importantissimi. Per eżempju, il għaliex għamanniex għan ta' effiċenza li vinkolanti u kol irridu fuq il divell dinji aħna rridu nieħdu azzjoni biex jarawna bħala atturi dinjija. U mbagħad irridu nibdew bil iż żgħar. Ġak li kienet jgħid bar cycles dwar l-idea li aħna fil 30% bħala lantana. Ġifri mhuwiex possibbli din il laqgħa konġunta tal-Parlament Ewropew fil-Kumitat Ambjent u dik tal-Bundestag li nħorġu appell inappell l-Kamra biex naqblu fuq dan il-lan ta' 30% l-għada. Naħseb illi kulħadd sema dan il-messaġġ jgħid il-President u nittamaw illi jieħduh lura l-gruppi politiċi tagħhom. Karl Heinz Florence. Grazzi tassew dwar dwar jattinna xandu jkun ir-rwol tagħna fl-Ewropa jiena li membru dan il-Komitat tal-Żmien Twil. il percentaċu importanti, imma rridu niddeċidu eżattament x'iridu nagħmlu dik hija xi tal-lint. Is-sur Otto Otto dak li inti kont qed titlob jew qed titlob għall ewropa ma tantx daqshekk ċar kien tħares li Kyoto u ċifri ta' implementazzjoni tista' tara li hemm approċċi differenti. U għalhekk jien aktar interessat iktar fil-kwistjoni ta' 20-25-30% dik il-mira. Imma biex iktar interessat biex nara li ma strumenti għan użaw. Inti semmejt li wieħed ikollu iktar għannijiet eh, ta' efficienza li huma vinkolanti ġbiri l-antana il-perspettiva tagħna fuq is-CDM fuq il-problemi finanzjarji li għaddejjin fil-fost il-banek tal-Ewropa. Mm, dan għandu jkun punt interess għalina se jappoġġaw biex niksbu dan l-anijiet, se tagħmlu intom biex taslu għal dan l-an ex. U uh, jiena ma nista' nibda nsib bda tul il tuħġiba ma sax nġibu u l-għana meta f'entità fejn li għanda ħafna forum differenti pal komitati u xnaffin u li t-tiddaħħal ċertu sanzjonijiet, ma sax t-tiddaħħal sanzjonijiet, ikun hemm kej li rrit jiddaħħal u jgħid isma dawn huma il-pajjiżi li qed jaħdmu daw li mhumiex qed jaħdmu. Mbagħad nieħdu l-passi minn hemm. Tieni pass. Tieni ħaġa. Jina lest li nprova nelef kull tip ta' xkili li jinti tkellem dwaru, la ġara mbasta ħna jkollna appoċ minn stati membri per fuq deforestazzjoni, jena kien ħarsu lejn l-Afrika lejn l-Amerika tisfel hemm emissjoni kbira tal-diossidu karboniku hawnhekk u hawnhekk qed nitkellmu dwar differenza bej ta' wieħed ngħid tlieta fil-mija. Imma titkellmu dwar ammont li ta' natura kompletament differenti f'dawn il-kontinenti differenti. Għaw hemm f'kankuna minna tajjeb vera li rridu niżviluppaw naħdmu fuqhom aħjar. Iżda jkun hemm iktar faċli li naħdem jekk naf li dan ħajseħ Ralf Linke, mill-grupp tal-xellu. Grazzina ukoll naħdem f'dan il-komitat fil-parlament. U eh, jiena ġej minn Ġermanja tal-Vant u jiena naf jiena naf xinu ma tibdiliet illi saru. U rajna wkoll illi hemm ħafna iktar ġenni daħal issa għaliex hemm min qal illi għandna bżonn ħafna iktar eh, raddini ta' rieħ biex eh, nkunu nistgħu nġeneraw l-ammont ta' enerġija li rridu, missa ma nistax noqogħdu sejrinek, ma jistax ikun hemm din il ta' fiduċja, ma jistax ikun hemm dan il-kwistjanijiet kollha mingħajr għaxin kena ma kunu kredibli, ma sawx nġeneraw bis. Aħna mux biex qed nifukaw fuq industri li t-ġenera reġija, ma l-industrija li għandhom jidjorbtu ma' dawn it-tip ta' industri. kol, aħna fil-żmien twili rridu innaħħu din in-nuqqas ta' fiduċja fil-Polonja. Polonja għandha potenzjal enormi għal bjan massa, per esempio fil-Baltiku, fuq il-kosta mek, hemm ħafna rieħ, ġifiri, hemm ġejjieni, ġifiri miex, hemm ċans. Eh, Ġifri mux sempliciment pero li rridu nejdu xiridu namlu ma teoretiku, aħna rridu natu eżempji prattiċi, aħna par parlament dejjem namlu dan. Dak bis nistaw namlu pero li namlu xogħol nasew. Fejn nistaw? U bat forsi nkunu nistaw bil-mod il-mod innaqsu il-diskrepanzi li jem f'band bnadi oħra fl-Ewropa Grazzi, ovvjament il-pjanar finanzjarju medju kif ukoll il-fondi strutturali eh, li ħajjiġu proposti għas seba' żmien ġejn ħajkunu importanti u jiena naħseb illi ħanaraw bidla termini tal bidljuni li sejrin għal dak li huma dawn il-biljun tal-euro ħajmarru għal dawn il-rizorsi ta' enerġija, ma dħajt b'mod eżemplarju u rridu naraw ir-rida wara dan, rridu nħarsu lejn l-aeroporti, rridu nħarsu lejn toro, rridu nħarsu lejn it-tarmak. Daħan t offert bħal daw. Grazzi, Sina McAvin! Jina, mm, Sina McAvin, mill-Renjoniet, nil-għal kullħat jina mill-Partit Laburista u e, jiena koordinat tal-grupp Soċjalista Demokratika f'dan il-Kumitan u jiena sab li wutli ħafna illi qed nisimgħu dak li qed iseħħ fil-Parlament Ġermaniż. U jien għandi mistoqsija x'inhi r-rabta ma' parlamenti għandkom pajjiżi oħrajn għaliex? Kif qal ħaddieħor buffaċ li niksbu ftejjin fuq il-bidla fil-klima. U minn minn taftemna l-pakket ta' leġizlazzjoni tal-2008. Enna raw ħafna tentativi xogħol u niftħu l-kwistjoni mill-ġdid. Ejja x'inhu ħanraw x'inhu priorità, ejja nittrattaw, ejja nhar qablu mal-ekonomija. interessanti li intom tassew ma' qodin fil-parlament tagħkom u ma' wek fil-Brussell wieħed mill-ikbar lobbies kontra l-bidda fil-klima fil-fatt jiġu mill-industrija Ġermaniża li eh, jgħataw ħafna ħin biex qogħdu jgħidulna kemm ħata meħsara għall-ekonomija Ewropea. Ġifi xin kun naf, x'kuntatti għandkom intom għall-industrija Ġermaniza, u għaliex il-messaġġ eh, ma jħroġ mill-pajjiż kollu. Għalfej aħna nkollu għaddejjin irridu nsofru dan il-lobbying intensiv li mur kontra dak li qed nippruvaw niġġildu għalih minnaħa tal-Ġermaniżi. Iva, mela, laħar żewġ nisa issa, Sija Dagmar Rock Barend, mbagħad li kwistjoni ta' Eva Bering Schroeter ħadd iktar ma tala biex jitkellem. Le, għaw xaħat ieħor iva? Mela nkomplu ivanna ħin. Jena, kota tisma dak li għali sur Otzed, Jina din ħaġa takani ħafna, tgħid Sinjura Rotbrand. Jina li naħdem eh, hawnhekk għal ħar 15-il sena bħala koordinatur. U meta nisma' sur qod sejja qod jgħid aħna rridu nkunu qalbina, qed niftakru eżattament min kien qalbini dawn l-aħħar 20 sena, min kellu l-kuraġġ dan il-qasam ta' politika tal-ambjent. Xejn ma ġat tad-dat fil-Ġermanja li aħna ma ġelnikomx tad-dattaw. E nista' nabduru l-lista kollha kif tridu, jiena nista' ngħidilkom il-każijiet kollha. Hija kwestjoni ta' kultura wkoll. L-impressjoni li tingħata kienet pereżempju leġislazzjoni li kienet ħafna ħjar li kienet tal-impjanti eh, tal-fuel tal ta' tal-fjuwil tumbat hemm il-kwestjoni tal-pjanti ta' ġenerazzjoni tal- U l-ġeneraturi l bqija xistaw nejdu dwar, daw kolla ma twetqux fil-ħin, fil-ħin li suppost li ġew li saru, il-rizorsi tal-enerġija u l-bqija u koll jek aħna kuħat jista' jgħid li jaqbel ma' 30 ma' nuqqas ta' 30% sinna kaven qalet b'mod elokwenti għax għaxja forsi b'mod Ingliż. Imma aħna hawnhekk qed nagħmlu parti ma' 27 stat membru, strutturi kompletament differenti dan dawn l-istati membri. U hawnhekk dan is-sont qed nippruvaw noħorġu b'riżultat illi mhuwiex riżultat biss fuq il-karta, ovvjament, kuħadd isabel fil-30 mija tajba wis, imma ħadd ma implementaw fil-prattika. Ħafna pajjiżi hemm xi pajjiżi ma jistgħux implementaw ħabba struttura tagħhom. Jiġifieri jiena dejjem ippruvajt u nista' nammetti li inkun ambizzjuża fit-triq li nieħu u naqbad iżda meta mill-aħħar li jgħod huwa li dan isarraf f'riżultat li jista' jitwettaq fil-verità. U jiena ma nafx kemm se taħdem di fil-prattika, is-Sinjor Kevin qalet di dawk li jagħmlu lobbying kontra il-Kyoto eh, kien pereżempju dawk il-pajjiż industrijali kif edna l-Ġermanja kien ta' net. U jekk aħna għadu nagħmlu proposti, nħedġu d-nies, mela ejja ejja nagħmlu eh, eh, nappellaw il-Gvern Ġermaniż ma ġabdan ir-rigward Iva, ovvjament <laughs> għawek suppost għanna l-istess għannijiet jgħid il-President dan il-miri tagħna. Sur Hans de Gronen. Jina, dawn joġbuni dawn l-argumenti fej konna dan it-tip ta' daħt id tassew animati u mqaqla għax raħar mill-aħar dawn huma affarijiet li qed seħu fis-soċjetà fil-verità. Jiena naqbel li Ma' dik li ħarsin tal-klima l-Ewropa writ xi suċċessi, per eżempju fil-enerġija rinnovabbli u teknoloġija f'dan ir-rigward u f'effiċenza tal-enerġija kienet kienet fuq qudiem, imma kif edna dan ukoll jew marbut ma' ġeslazzjoni Ġermaniżi kif nistgħu ngħidu dan. leġislazzjoni li rinaxxiet li mhux biss rinaxxiet fil-Ġermanja ma din tħajru stati membri oħrajn ukoll minna. Mbagħad jekk inħarsu lejn kan pajjiżi oħrajn bħal ċina pereżempju li kellhom suċċessi kbar mhux biss dak li għandu x'aqsam mal-ħarsin tal-kliba, ba' fil-effiċjenza tal-enerġija. Hawnhekk dawn qed jippruvaw qed jippruvaw ehm, jaqbżun qed jippruvaw jkunu aħjar minna. Juma jafu illi jistgħu jkunu iktar dipendenti minn rizorsi illimitati u li jistgħu jkunu ħafna iktar ekoloġiċi wkoll fil-ġenerazzjoni tal-enerġija li tippruvaw jiksbu. Aħna rridu nkomplu naħdmu fuq din it-triq u nippruvaw inżommu l-pozizjoni tija tana li għaw fuq uddim, miex kwistjoni ta' protezzjoni fil-klima bis, imma hija bis eh, affarijiet oħra li għamax ma' saħarsin tal-ambjent, pal per eżempju l-lan tal-efficienza ta' 20% efficienza fl-enerġija kif ukoll l-enerġija li ta' dawn ukoll għandhom ikunu fuq uddim għaliex aħna rridu niksbuhom mod eh, ah, mill-aktar fis. Daw, Mux qed ngħidu li ħaj nitfaw l-ekonomija taħt xi pressjoni kbira, nagħmlu dan. Sinjor McAvena, naħa ħafna industriji fil-Ġermanja li għandhom swieq kbar li qed jieħdu ħafna vantaġġi minn dawn il-tip ta' enerġi li jġeddu. 300.000 eh, xogħol li eh, li inħala. Xi 12 sena ilu kien hemm biss 30,000. Firri mhux biss ta' ħarsien tal-ambjent imma qed nispandu l-enerġiju wkoll. Jiena nemmen irridu nkunu ħafna iktar b'saħħitna f'dan l-approċċ ħalli nkunu nistgħu nżommu l-pożizzjoni tagħna fuq qudiem meta niġu l-esportazzjonijiet u nibqgħu fuq net fejn jieħdu għandu nkunu. Grazzi ħafna. Ma nasibx Eh, huwa tajb noqogħdu ngħidu minn għamel l-aħjar affarijiet il-leġiżlazzjoni għall-ħarsin tal-ambjent kienet eżempju ta' ħafna għal ħafna pajjiżi anka fir-rigward tal-enerġija li tiġġedet. Il-kalim li missi il- kienem qbil fil-Bundessa dwar l-enerġija li tiġġedet u dawn kienu inizjattivi li ħarġu mill-Parlament fil-92 kien hemm anka liġi marbuta mal-enerġija l li tiġġedded. U aħna anka kena eh, meċċej tal-esportazzjoni fil-reġun tiegħi għandna 150% eh, tal-enerġija mir-riħ fil-grid. fil grid l-inti għaltinna xaġa importanti ħafna fl-2008 kienem dan eh, l-impetus biex ikunem dal-pakket u fil-fat kienet inkarigata mill-ETS, l-Emission Trading Scheme u dak iż-żmien kien hemm min kien kontra tagħna U dawn kienu l-industrija ġermaniza, pero sarru passi l-qoddim inkredibli blan ta' dan il- eh, li nilħu dan il-30 fil-100, pero nabżan u kolan ankan meċxejja gbar oħra u l-għanin fuq livell internazzjonali għanna bżon għamlu għadan permess ta' implementazzjoni konġunta u permess ta' CDMs. Nirridu namlu huwa li nikkontrollaw l-emissjoni tagħna l-ewwel jiġifieri għandna bżonn li jkun fuq livell domestiku. Għada għanna rapport li rridu nivutaw fuq u l-import u dan l-għan domestiku ħajjitla minn 20 eh, 30% u dan huwa pass eh, kbir il qoddim u hekk kun hemm unanimità fuq dan ir-rapport, fuq din ir-riżoluzzjoni dan huwa rapport fuq inizjattiva propja, ġifiri m'għandux impatt fuq leġiżlazzjoni, ma dan it-tip ta' rapport huwa tajjeb meta jkun jiġi meta dan jiġi appoġġjat b'mod unanimu jekk ma jkunix il-maġġoranza tajba, allura dan ma jkun jisfa xej. Meta niġu biex namlu xi liġi ġdida, per eżempju dwar il-CO2 mill-karozzi, u anka xi leġiżlazzjoni oħra speċifika, allura il-maġġoranza tisparixxi għax ħafna eh, mbagħad jiftakru li għandhom anke industrija tal-karozzi fil-pajjiżhom u irrida tagħhom malajr tmur ilhom. U rrida biex inkisbu dawn il-miri tintilef darba dejjem e, Ġifiri dak e, li nkisef l-għu naħar sitxura Eh, kien xi ħaġa utli ħafna u tajjeb ikonna maġġoranza. Il-pass li missu huwa wieħed ta' 30 fil-mija, imma jiena l-implementazzjoni konġenta u CDM naqra xettiku dwarha għax eh, intwera li dan mhux l-aħjar strument. Eh, u għonek il-President qed iwaqqa fil-kallimi għax qabżulu 3 minuti. L-Onorevoli Liebing, grazie ħafna qed nisimgħu dejjem l-istess argumenti dwar li ma nimxux lejn l-enerġija li tiġġeddet eh, għax iċ-ċittadini ma toġobomx għax tirvina il paes għax ħan nitkellem dwar l-esperjenza tiegħi mill-kostituenza tiegħi jiena noqgħod fin-naħa ta' fuq eh, tal-majstral tal-Ġermanja aktar minn elf raddina tar-riħ Eh, differenzi ovvjament anka fil germania stess imma aħna rnexxina niksbu dan il-bini ta' dawn eh, l-irdiden għall-enerġija permezz tal-appoċ miċ-ċittadini. Aħna inħossu illi nistaw nibnu tlet darbit aktar mill-ġi offrut mill-autoritajiet eh, reġjonali. jekk il-persuni jkunu sit tal-radjena nifisa u l-flus jibqaw għand l-autoritajiet lokali, allura ma tantx ikollok oppożizzjoni mill-popolazzjoni eh, lokali eh, Dan huma raġuni li kienu strutturalment dajfa, kienu foqra u permezz ta' din l-enerġija li tiġġedded eh, wieħed jista' anka jtejjeb l-ekonomija reġjonali u għalhekk ikun hemm aktar aċċettazzjoni fost il-popolazzjoni u dawn ikunu ridu anka aktar. Tifri dan huwa eżempju tal-kuraġġ li wieħed għandu bżonn biex ikun jista' jimxi l-qudiem. Grazzi ħafna. Naħseb dak li għalinna il-kollega huwa interessanti ħafna xem gruppi b'saħħithom illi jipruvaw jinfluenzaw id-deċizjonijiet jew għax ikun għadin jibnu l-karozzi jew inkella minħabba l-emissjonijiet u għalhekk huwa tajjeb li aħna niddibattu dwar dan u jkollna skambju aħjar tal-opinjoni anke mal-parlamenti l-oħra. Importanti li wieħed jiddiskuti id-dettalji ħares lejn l-eżempji u jara x'jista' jiġi appoġġjat u x'inhu huma restrizzjonijiet u l-ostakoli li nistgħu niltaqgħu magħhom ovvjament hemm il-biżgħat biżgħat marbuta mal-telf l impjeka u ċertament għana bżon dan it-tip ta' dibattitu. U il-mira ta' 30% hija mira li hija neċessarja b'mod urġenti rridu nippruvaw naslu hemm u rridu narawha kif se naslu hemmhekk. U għalhekk għandna bżonn li nkomplu niddiskutu għax inkella iċ-ċittadini ħajkunu ħajibżaw li ħajkun hemm aktar telf ta' impjieg u dawn il-biżat e, jispiċċaw jelbu kull ħaġa oħra kif tafu tiġa qegħdin naraw dimostrazzjonijiet kontra il-bidla soċjali għax e, ċittadini għandhom ħafna tħassib ieħor li mhux marbut mal-enerġija e, u marbut aktar mal-pakket tal-paga tagħhom tagħhom għalhekk għandna bżonn dibattitu aktar intensiv eh, ankam dwar xi xogħol ġdid. Mela dak kien l-ewwel parti tad-dibattitu il-ħarsin tal-klima u il-konsensus fil-Bundestag Ġermanis u inkoraġġiment għalina unek fil-Parlament biex aħna wkoll insibu eh, mod ta' kif inkunu aktar ambizjużi bil-miri tagħna Xin eh, lejn din itri u dak li ħan votaw fuq u għada jekk iżom fil-plenarja ikun ħafna aktar minn dak li qed jitkellmu fuq u palissa l-Kunsil tal-Ministri. U il-Komissjoni wkoll eh, edha żomm eh, naqra lura edha bejn iż-żewġ pożizzjonijiet u Il-presidenza li misija dik tal-ġirin tana tal-Polonja li ħajkolom jitkelmu mbagħad fisem l-Unjoni u mhux fisem pajjiżhom biss bħal f'kull presidenza oħra. Għalhekk mbagħad inkunu naraw fejn eh, il-Polonja ħatmexxi l-Ewropa fil-Konferenza tal-Afrika t'isfel. Diġà ħajkonna diskussjonijiet li ħajwaslu sal-2050 u għalhekk jekk aħna nitilfu dawn l-10 snin ħanitilfu l-mira li jmiss. Jekk musan ilħu l-miri tal-2015 un bat musan waslu laqasal dawk tal-2020, grazzi ħafna dan kien dibattitu utli ħafna u naħseb illi għanna nkomplu namlu dawn it-tip diskussjonijiet forum anka forum oħra. Issa għanna suġġett li jmiss, għanna naqriktar ħin li dan is-suġġett huwa tal-biodiversità. Għanna komunikazzjoni li huwa li għalissa hija biss eh, dokumenta diskussjoni mhux dwar l-effiċenza biss l-enerġija manka fir rizorsi u l-użu tar-riżorsi u anka il-Bundestag għandu anka kumitat għal dan is-suġġett partikolari. Ikun interessanti ħafna li nisimgħu xi tisir anka f'dan il-qasam. L-Ewropa tittaħdem flimkien u għada matul li kell għanna l miftuħ tal-ġimgħa ħadra l-Green Week eh, il-biodiversità E, Fisem il-biodiversità ħna kena delegazzjoni b'saħħita f'Nagoya u e, eh, ġimata ilu jina kont anka fin norveġa fejn hemm anka liġi dwar il-protokoll tal-ABS. Għax materjal li jittieħed mill-muntanji tan-Norveġa u jintuża mbagħad fil-kosmetiċi u f'affarijiet oħra huma lek eh, rridu jaraw kif se jħarsu l-ambjent u mbagħad anke hemm aspetti ieħor marbut mal-rain forest, mal-foresti tropikali u naħseb l-Unjoni Ewropea wkoll għandha bżonn liġi imma mhux daqshekk faċli li wieħed eh, jasal għal dan il-punt pero hija kollha parti mill-istrateġija l-ħarsin tan-natura. Fost il-komunikazzjonijiet u l-miri malbuta mal-biodiversità hemm l-aspirazzjoni illi nerġaw ikonna l-stokijiet tal-ħut fil-livelli illi suppost fi żmien ħames snin. Imma dan mhux se jseħħ fil-ħames snin li ġejjin. Fit-13 ta' Lulju l-Kummissjoni mistennija li tadotta proposti għal riforma fil-politika tal-sajt biex ikunem approċ aktar sostenibli. Il-mistoqsija i eh, meta jiġu eh, publikati dawn id-dettalji ħajkolom appoġġ politiku għal din il-bidla ambizjuża. Aħna votajna ġma l-oħra fil-Parlament fejn eh, kien maġġoranza ta' 50 Il-maġġoranza tal-membri Ġermaniżi minkejja l-attentat li bidlu l pozizjoni tagħhom qablu ma uh, dan U għalek nix inkunna fejqiet il-parlament, eh, xiejt il-parlament dwar kustjoni bħal di? Mattias Miex. Ja, Matthias Miersch, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Mela, Mattias Mirschen għall-SPD. Jiena nishti nishet ftiddaw dawl fuq uh, dan dwar is-sussidji imma mux neċessarjament marbut mal-sajt imma marbut mal-agrikoltura. Il-komissjoni eh, ovvjament kalla moħħa aktar ħarsien għal natura u anka għal biodiversità. Jekk ħlasijiet tal-sussidji tal-agrikoltura jkunu akkopjati mal-ħarsien, ma' għanijiet marbuta mal-ħarsien tal-ambjent u eh, anka eh, tal-klima. Aħna fil-komitat naqblu illi dawn manijiet li aħna għanna napoġġaw manka fuq livell nazzjonali. Ġifiri, aħna nixiqu dawn il-pagamenti dawn il-ħlasijiet akkopjati ma għanijiet sempliċi bħal dawn. Issa jkun hemm forsi anke approċċ ta' dan it-tip marbut mas-sajt. Ġifiri, ikun hemm dawn il-kondizzjonijiet eh, marbuta ma' dawn l-attivitajiet ekonomiċi. Naħseb illi jridu niddiskutu dwar dan fis-snin li ġejjin u Is-suġġeriment tagħna tal-Parlament tagħna huwa illi l-anijiet tal-agrikoltura għandhom ikunu marbuta ma' dawk tal-ambjent eh, b'mod mill-qrib ħafna. Grazzi ħafna l-kajjem li miss dwar il-biodiversità. Naħseb nistgħu ngħidu illi għadna ma wasalniex hemmhekk l-istess palma ġranna fil-kussjonijiet marbuta mal-klima nafu illi l-effetti Eh, konkreti tal-klima nafu li hemm soluzzjonijiet, nafu li hemm ukoll il-valur ekonomiku u għandna l-miri u mixin lejhom. Issa, fil-biodiversità aħna għadna għadin nitkellmu dwar miri ġenerali sal-Ewropa eh, qablet li fl-2020 aħna rridu inwafqu darbal dejjem it-telf tal-biodiversità din hija mira sabiħa ma xi tfisser eżatt Eh, jina kontet nasab l-istess pal maħasab Chris Davis dan ifisser illi l-Europa b'mod drastiku titbiddel il-politika tagħha tal-agrikoltura u tas-sajt. U jekk ħanejdu li rridu neħħu il-sussidji ħżiena li għandna, jiġifieri din irridu nagħmluha l-industriji kollha rridu inneħħu il per disponibilità ta' fuel prezz baxx għal bdiewa u għas-sajjieda. Għandi mistoqsija għal-Bundestat, iġi jiġifieri rridu ħna n-waqfu it-telf tal-biodiversità ura x'inhi il-pożizzjoni tal-politika tal-kep pereżempju u dik tas-sajt għax f'dawk l osma ta' politika hemmhekk iridu isiru l-affarijiet nistgħu naqblu fuq ħafna miri l-bot mir realtà e, biex ma nitilfux il-biodiversità ma imbat meta nitkellmu dwar is-sussidji marbuta mal kep ma' CFP naraw li xejn qed jinbidel. Huwa hemmhekk li għandna bżonn l-appoġġ tal-Parlamenti Nazzjonali inklus il-Bundestag biex il-miri sbieħ tal-2020 ikollhom veru marbuta magħhom politika ċara. Inkella ikun kollu klimfiraħ. Ja, Gaius Julius Caesar, CDU, CSU, Fraktion, vielleicht sagt er was dazu. Gaius uh, Julius Caesar, għandek il-kelma. Jekk qed nitkellmu dwar il-biodiversità, mux għed nitkelmu biz dwar il-ħarsin ta' l-speċi u mux għed nitkelmu biz dwar il-xol nazjonali. Ovvjament, eh, eh, is-sidin għandhom anka eh, interessi tagħhom hemm bżonn tal-konservazzjoni fuq livelli nazzjonali jekk inħarsu lejn il-regolamenti li jispiċċaw fl-2013 naraw li hemm ħlas li huwa obbligatorju u lek dan huwa punt tatlu eh, tajjeb minn fejn nistgħu nibdow u fl-agrikoltura u l-foresterija fuq livell nazzjonali nistgħu nibnu approċ ġdid flimkien il se jkun marbut mal eh, kondizjonijiet Għafas tal-Unjoni Ewropea fuq livell internazzjonali jekk il-Ġermanja qiegħda titlef uh, l-art tal-agrikoltura u il-foresti, allura forsi nkunu effettivi uh, f'termini finanzjarji u nilħu ftehim ma' pajjiżi e, palma tiġa hemm f'ċertu pajjiżi biex wieħed ikun jista' jnaqqas il-CO2 innaqsu l-bidla fil-klima imma fl-istess waqt insommu il-biodiversità. U din hija fil-fatt kruċjali. Hemm żgur għall inizjattiva minn naħa tagħna, grazzi ħafna. Il-ħarsien tal-animali u tal-ispeċi u l-varjetà tal-ispeċja ovvjament biċċa xogħol fuq livell nazzjonali aħna li nistgħu nagħmlu wa nagħmlu mira għal din għal dan it-tip ta' ħarsien jew eh, għal tnaqqis fil-bidliet illi eh, qed iseħħu l-Ewropa għandha valur miżjuġ tagħti illi meta tagħmel dawn it-tip ta' miri biex kullħat ikun istambat jiplimentom uh, fuq livell nazzjonali rajna unek l-Assoċjazzjoni tal-Bdiewa u fil-Polonja jina smajt illi ħlas u gwali huwa eh, wieħed mis-suġġetti importanti ħafna u eh, il-Presidenza eh, Pollakka ħati prova tikseb l-istess lasijiet għal bdiewa Polla bħal ma hemm fil-punent. Mela, ġifieri hawnhekk għandna u kol kussjoni oħra marbuta mal-ħamrija, xil-ħamrija ma tistax iġi trattata bħal l-arja u l-ilma. Imma Eh, jekk ikonna direttiva l-ħarsin tal-ħamrija tkun ħaġa tajba xaw ħafna pajjiż li muqgħed jagħmlu xejn dwar dan jew inkella nagħmlu veru ftit u rridu għalhekk entuhom miri li jistgħu eh, jimxu magħhom hawnhekk għandna qisu mostru li ġej u sejjer imma dejjem hemm dik il-minoranza li tipprova tostakola l-affarijiet. Grazzi ħafna. Il-biodiversità huwa suġġett kbir ħaniħu eżempju. Il-foresta la safar u la safar fil-Ġermanja huma sostenibbli mid-dera, jgħid il-kallemi. Anka f'termini ta' varjazzjoni ta' speċi, imma mbagħad fejn nitlu la safar tarmelat hemm problemi. U il-CIP tittara illi il-biodiversità il biodiversità E, titqies bħala fattur u kriterju li jkun marbut mas sussidji e, bħal fi rigward tas-sajt wieħed irid jagħti il-prospettiva li ċittadini li jieda dawn il-prospetti li jibqgħu fis-settur e, ma anka jagħtu kas il-biodiversità u wieħed irid jaħseb ukoll flimkien mal istokkijiet tal-ħut irid jaħseb ukoll li anka sajjieda jridu jiġu protetti u imħarsa u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn approċċ aktar ibes. Jiena ehm, infatti grat ħafna għal ħafna mill leġizlazzjoni Ewropea ħafna eh, fil-fatt eh, hemm ħafna anzi fid-direttivi li aħna ma kienx irna xina niksbu fil-Parlament Nazzjonali ovvjament, però l-industrija dejjem tħares lejn l-aktar katina eh, dajfa. Għalek irridu e, irrid ikonna skambju tal-esperjenzi tagħna biex nkunu nafu kif għandna nittrattaw l-affarijiet biex iċ-ċittadini jikoperaw magħna bħal direttiva tal-biodiversità u tal-ilma naqbel mal-kollegi e, e, hemm affarijiet, kwistjonijiet li huma serji ħafna imma Eh, irridu noqogħdu attenti għax għad eh, maffarijiet li tridu jinbidlu. Kurz wie L-Onorevoli Rosbach, fil-qosor jek Grazzi, President. Jina konġewa ġewa Nagoya u kol. Jina, naf. Kif kienu l-affarijiet wara l-Messiku. Kien hemm bis-sentenza dwar il-biodiversità. Jiena ġejja minn pajjiż fejn in-nies jibżaw mis-siġar u jaqtawhom għaliex il-ġirien ma jħobbu ma joġobhomx illi jkollhom il-weraq. Jiena nisab jiena membru ta' grupp euroxettiċu, xettiku, iżda għonek f'din il-kamra ikolli ngħid illi aħna għanna suġġetti pal muma innaħali li neħdu għan bis-serjetà, irridu nejdu li ċittadini illi aħna neħtieġu innaħal, neħtieġu ċertu tipi ta' pjanti, għalix jekk le ma nkunux nistaw innaqsu il-ħsara illi ssir mill-monokultura. Dan huwa fl-interess ta' kulħadd jiridu nikkonvinċu illi nikkonvinċu li l-popli biex dan jindunaw bih. Grazzi. L-Onorevoli Fell. Din il-kwistjoni ta' sussidji tal-bidja hija kwistjoni deċiżiva. Irridu nkunu realistiċi dwar din il-kwistjoni l-enerġija li tiġġedded hija sussidjata ħafna biss jistaw ikampaw fissu meta mqablin mal-fossil fuels li jiswew irħas iżda dan mhux minnu. L-Aġenzija Internazzjonali tal-Ambjent ġewwa Pariġi sena l-oħra publikat rapport illi jara s-sussidji, indirizza s-sussidji diretti kien hemm 312 biljun euro għall ġem mill-fossil fuels u 52 biljun euro għall rinnovabli. Dan juri li ħafna budgets nazzjonali għadhom qed jissussidjaw il-fossil fuels biex ilaħsu il-prezz tagħhom. U f'termini ekoloġiċi din mhijiex ħaġa sostenibbli għaliex nispiċċaw inħalsu flejjes tat-taxxa biex nagħmlu tajjeb għat tibdil fil-klima. Din hija kwistjoni wkoll ta' dejn sovran għaliex ħafna budgets minħabba dawn is-sussidji jispiċċaw illi ikollom ħafna dejn u għalek irdu nwafqu dawn is-sussidji fil-Ġermanja hemm sussidju tal per pereżempju. Jew inkella għal diesel li jintuża fl-irtieset. Għas-sajt ukoll l-Ispanja tagħti pagamenti diretti biex diesel għal bastimenti tas-sajt jiswa irħas, ikun jiswa irħas. Irha u l pajjiżi li għandhom id-dejn ma jirdux jamlu dan irdu strateġija komuni biex dawn is-sussidju għalin ikunu jistgħu jitnaqsu għal raġunijiet ekoloġiċi. Dan intqal ġewwa l-G20 iżda ma tantx ġi implementat la fl-Ewropa u lanqas fid-dinja. L-Onorevoli Schwab. President, Sinjuri, ġejtu mitluba dwar xi ħaġa dwar l-attitudni tal-Ġermanja dwar protezzjoni tal-ħamrija u nibża li l-attitudni hija l-istess bħal dik tal-Parlament Ewropew. Is-sur Odd fimni ħażin meta huwa tkellem dwar l-Ewropa u kien jitkellem dwar kull l-imkien. Jiena Ewropew ukoll. Iżda jiena inkun dizappuntat jekk dwar protezzjoni, dwar protezzjoni tal-klima ma niksbux 30% fl-axħar tal-ġurnata. Iżda għanna eh, femmiet differenti bejn il-komitati, fost il-gruppi. Dwar il-kwistjoni tal-politika tal-ħamrija, hemm ukoll nuqqas taftejim mal-Ministeru tal-Agrikoltura. tal agrikoltura Fir-rigward tal-grupp SPD ġew l-Ġermanja jien nista' ngħid illi dwar direttiva ta' protezzjoni tal-ħamrija aħna rridu politika bilanċata kif aħna nixtiequ wkoll din l-attitudni f'suġġetti oħra fejn hemm interess nazzjonali ekonomiku. Pereżempju l-industrija tal-vetturi fil-Ġermanja aħna ninsabu fl-istess sitwazzjoni bħal dik tal-Parlament Ewropew. U għalhekk naħseb li dan huwa dibattitu ta' valur u jrid jitkompla fil-ġejjeni biex aħna nkunu nistgħu nifmu lil xulxin. Nkunu nistgħu nifmu kemm aħna lesti illi niksbu f'dawn il-proċessi għaliex wara kollox il-kol għandna l-istess għanijiet. Żewġ kollegi Karl Heinz Florence le ma jixtiex jitkellem mela minuta is-sur Krixe Para jiena nista' naqbel ma l axar kellim. Dwar il-kwistjoni tal-biodiversità, fil-Ġermanja għamilna ħafna affarijiet li stajna nobsruhom. Madonna kollu Hemm persuni li jgħidu iva il-foresta tax xita fi Tanzania rridu nħarsu ma rridux nibnu eh, toro hemmhekk iżda meta eh, naraw problemi illi feġġu hemm min jadotta punt di vista differenti. Jiena naqbel ma' Sur Schwab għandna dibattitu ma' anqal ħafna fil-Bundestag Ġermaniż mux meta l-affarijiet ikunu mmexxin ħarir, ma' meta l-affarijiet jibdew isiru xi ftit aktar speċifiċi, d-dibattitu jibda jisiru wieħed aktar eċitanti. Pereżempju, jekk inħarsu lejn la safar, l-ispeċi illi huma l-aktar medda huma dawk l-ispeċi tal tal-artijiet bil-ħaxix neħtieġu sed differenti ta' strumenti hawnhekk u neħtieġu negozjati iktar dettaljati. Mehr von der Europäischen Union Impulse, die auch äh, die, wie ich finde, ähm, nicht immer gute und sinnvolle Positionierung der deutschen Bundesregierung in die richtige Richtung bringen. Aħna nixtiequ li l-pożizzjoni tal-Gvern Ġermani tinbidel u għalhekk nixtiequ naqra mpetu mill-Unjoni Ewropea. Kollegi, na nitkelmu għal sija u nofs hawnhekk kien esperimenta ta' suċċess, kienet l-ewwel darba li kena dan l-iskambju ta' femmid ma' Parlament Nazzjonali, kienet xi ħaġa li jiena oġbitni ħafna ħadd gost nagħmilha. U l-koll naqblu illi fost żewġ komitati tal-ambjent tagħna rridu npoġġu l-Ewropa fit-triq tal-effiċenza tal-riżorsi u l-ekonomija karbonium naqqas. Sentej u nofsilu, aħna bdejna nitkellmu dwar dan il-kunċett u kullħat issa qiegħed tisegwina. F'Ottubru se titwilet l-10 miljun persu il-7 biljun persuna u aħna neħtieġu għal daqstant modell ekonomiku ġdid mibni fuq is-sostenibilità. Grazzi għal darboħra tal-li ġejtu ġewwa Brussell u nixtieq ilkom l-ikbar suċċess f'Berlin. U għalla stand, grazzi tal-li kontu prezenti għawnek u nittama illi narakom id-darba li ġeja. Grazzi, ġew lajni aħna sodisfatti ħafna kontenti li stajna niġu għawnek prezenti. Ma naħsibx illi inti trid ritratt tal-Bundestag. Imma tajnik minn flok ritratti tal-iktar mit affarijiet li huma medda mit-tibdil fil-klima fid-dinja. Rridu nkun nafu dwar xiex qed nitkellmu għalhekk nixtieq nippreżentalek dawn ir-ritratti. Grazzi, grazzi tassew. tifkira sabiħ ħafna manke ta' diqa għalix tfakkarna dwar dak li huwa meddet fil-biodiversità hawnhekk għandna xi ftit tal-minuti qabel ma tiġi l-kummissarju u għalhekk jekk tridu għatfadlinna qisu 15 il-minuta jekk tixtiequ tibqgħu hawnhekk jekk le narawkom fid-darba li ġejja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit dem Punkt 5 der Tagesordnung und ich darf ganz... Kollegi, sena dwar punt numru 5 tal-agenda tal-lum. Nishtiq nagħti merħba lill-Kummissarju Koni Hidegard, Kummissarju Protezzjoni tal-Klima fiħdan l-Unjoni Ewropea. Sir ikolna skambju ta' femit dwar id-dialogu regolari kontinwu bejn il-Parlament u il-Kummissjoni. Id-dialogu dwar il-programm ta' ħidma tal-Kummissarju fis-sena illi ġejja. Għatfadlinna xi kollegi mill-Bundestag illi deċidew li jissieħbu magħna. Nista' nara li mistieden tagħna Filip Majstad minn Park Ewropew tal-Investiment jinsab hawnhekk ukoll u għalhekk huwa interessat illi jisma' dak li qed tagħmel il-Kummissjoni fl-oqsma tal-protezzjoni tal-ambjent. Forsi ser huma involuti fil-finanzi. Diġà tqajna posta okkażjonijiet aħna bħala Parlament u Kummissjoni biex niddiskutu din il-kwistjoni tal- protezzjoni tal-klima. Għanna l-istess interess hawnhekk u għalhekk ser nadilek il-kelma għandek sa u nofs huwa ta' sodisfazzjoni li nkun hawnhekk kif qal il-President aħna spiss nintaqgħu hemm xi kwistjonijiet li konna l-opportunità li ndiskutuhom pereżempju strateġiji ta' negozjat internazzjonali. U għalhekk se nindirizzaw illum il programm ta' ħidma u l-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ta' suġġerimenti dwar l-implementazzjoni tal programm ta' ħidma tal-2011 tal kummissjoni u kol dwar dak illi edin namlu għall-implementazzjoni tal-programm tal-2012. Aħna ser nizguraw l-Unjoni Ewropea tibqa tmexxi din il-ġlida kontra tibdil fil-klima kemm bil-politika interna kif ukoll bil-politika esterna tagħna. Matul l-ewwel ħames xhur ta' din is-sena il-Kummissjoni daħlet fis-seħħ il-programmi ambizjużi ta' azzjoni biex tiġġielet it-tibdil fil-klima u prova tara fejn tista' tagħmel progress għal 2011 u lilin. Sissa ksibna l-adozzjoni tar roadmap tal-2050 għal ekonomija b'karbonju mnaqqas u kompetittività u din hija inizjattiva ewlenija għal programm ta' ħidma tal-Komissjoni tal-2011. Għanna u koll implementazzjoni tal-pakket enerġetiku b'mod partikolari fil-qasam tal-iskambju tal-emissjonijiet u respons għal cyber attack li kien hemm f'jannar. Nixtieq ngħid kemmtejn dwar ir-roadmap tal-2050 li l-in minn 20%. Intom tafu illi f'Marzu il-Kummissjoni adottat ir-roadmap il 2050 il-Kunsil tal-Ambjent qed jipprepara l-konklużjonijiet tal-Kunsil għall-adozzjoni fil-21 ta' Ġunju u jinsab ħerqana riżoluzzjoni tal-Parlament dwar din l-inizjattiva ewlenija. Il-roadmap tal-2050 hija element ewlieni tal-Europa u l-efficienza tal-rizorsi tappoġġa wkoll l-istrateġija 2020 tal-Unjoni Ewropea u għal ewwel darba tħares li lin mill-2020. Kif l-Unjoni Ewropea tista' tkun f'konformità mal-għanijiet tagħha biex naqas l-emissjonijiet tal-GHGs bi 80 sa 95% sa sena 2050. L-analizi komprensiva ekonomika turina illi biex aħna niksbu dan it-naqis ta' 80 sa 95% ħafna mit-naqis irridu jisiru b'mod domestiku. Irridu iħejju, irridu nħejju l-Stati membri għal tnaqqis ta' 80% b'mod domestiku. Din hija l-ikbar bidla marbuta mar roadmap tal-2050. Aħna ndunajna illi mhux ser ikonna bilanċari li ma jiswinnix flus, x'niksbu. Iżda jekk aħna irridu nagħmlu din il-bidla l-ekonomija b'karbonju bas ikun aħjar li ninvestu issa fil-qasam tagħna u mhux ninvestu fl-innovazzjoni mal-kompetituri tagħna. U għalhekk dan huwa punt ewlieni hawnhekk. Aħna fil-Kummissjoni irridu nużaw ir-roadmap bħala bażi biex aħna niżviluppaw inizjattivi speċifiċi tal-politika u roadmaps bħal pereżempju l-white paper dwar it-trasport li diġà ġiet ippreżentata, il-pjan ta' azzjoni tal-effiċenza enerġetika li diġà ġie preżentat ukoll u il-roadmap tal-enerġija tal-2050 illi daqseb tiġi prezentata dwar il-komunikazzjoni tal-20% jiena nilqa la bosta rezoluzzjoni kif ukoll il-bosta emendi illi kien hemm marbuta magħha dinja kostruttiva u titratta dwar dawn l-elementi fejn jista' jirbaħ kulħadd fihom hija xi ħaġa pożittiva li l-abbosta riżoluzzjoni tisħaq dwar il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħna u wkoll titkellem dwar il-benefiċċji għal postijiet ta' xogħol wad karbir. Dan huwa l-unika qasam fejn aħna ksibna l-aktar f'dawn l-aħħar tnax-il xahar. Meta ħriġna bdel komunikazzjoni 20-30% il-ġimgħa is-sena l-oħra f'Mejju kienet xi ħaġa ġdida li aħna nenfasizzaw illi hawn element ta' interess għall-Ewropa wkoll qed nitkellmu dwar is-sigurtà enerġetika, nżidu dipendenza, l-indipendenza enerġetika u niżguraw postijiet tax-xogħol. F'dan l-aħħar, f'din l-aħħar sena dan stabilixxa l-aġenda fl-Ewropa u minnu bbenefikajna il-koll. Huwa importanti li nibqgħu nagħmlu progress dan il-qasam. Nixtieq ngħid illi jiena napprezza rikonoxximent illi tnaqqis ta' 20 fil-mija mhux biżejjed u fuq medda twila ta' żmien irridu naraw kif nistaw niksbu aktar hawnhekk dwar din ir-regola ta' 25 fil-mija b'mod domestiku sa' sena 2020 illi nkunu f'konformità mal-lan ta' 20 fil-mija dan ser iwassalna għal tnaqqis ta' 25 fil-mija. Ġifieri jekk aħna ta' bilħaq nkunu serji fl-effiċenza enerġetika tagħna dan ser iżid 5 fil-mija b'mod domestiku ma' dawk il-25 fil-mija illi diġà irridu nkunu f'konformità magħhom. Nittama li għadha tadottaw la bosta riżoluzzjoni bażi ta' maġġoranza kbira għaliex dan ser iwitti tri għal adozzjoni aħħarija fis-sessjoni ta' Ġunju u jibgħat sinjal ċar dwar x'in il-pożizzjoni tal-Parlament f'din il-kwistjoni. L-ITS kif tafu hija hija ta' prominenza marbut mal-klima. Ser it-tielet fażi ser tibda fl-2013 qed nieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex niżguraw transizjoni li timxi ħari, Ħafna mill-miżuri ta' implementazzjoni ġewa adottati kien hemm regolamenti marbuta mal-auction is-sena l-oħra. Il-benchmarks din ir-rebbija iżda qatt neħtieġu xi affarijiet oħra biex niżguraw li jkun hemm implementazzjoni ta' dawn il-miżuri, hemm implementazzjoni tekniċi oħra li se jiġu adottati qabel l-aħħar ta' din is-sena wara incidenti fil-reġisters ta' ITS e li kienem dan l-axħar tafu li aħna ħadna miżuri ta' prekawzjoni, ħadna miżuri ta' sikurta, mux sen qot nitkellem dwar dan, imma ser inkomplu għaddejjin anka fuq medda medja, fuq medda twila ta' żmien biex niżguraw il-sigurta hawnhekk. Kif tafu wkoll il-Kummissjoni qed tiddiskuti b'mod attiv l-MFF illi miss biex tadotta pakketta proposti sal-aħħar tal-xar li ġej, sal-aħħar ta' ġunju. F'dan il-kuntest, l-integrazzjoni ta' tibdil fil-klima hija importanti hawnhekk. Għandu xaqsam mal-politika koezjoni, politika ta' agrikoltura, ċerka u żvilupp politika esterna l-integrazzjoni tal-azzjoni tal-klima titkun waħda viżibbli u titkun soda dan huwa misħu eh, mill-25 eh, roadmap li hemm fuq il-għanijiet dawn għandhom bżonn investiment kbir u sforzi kbar. Ah, dan ħajkollu impatt pożittiv fuq tax-xogħol u dan għandu jiġi rifless fil-prioritajiet tal-budget tal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea skont iż-Strateġija tal-2020. Lilin minn tħejja tal-emenda tal-regolament eh, tal-reġistru, il-xogħol fuq il-suq tal-karbonju u u allokat u lan huwa li naqsu kemm jista' jkun il-riski ta' frodi u il-mġiba ħażina fis-swieq. Dawn tip ta' swieq. Palissa ħafna żliet li qed isu inkluż klassifika ta' um, flejes li jingħataw skont part, part, parti mid direttiva ta' strumenti finanzjarji u anki il-direttiva fuq l-abus fis-suq. Implementazzjoni tal-leġizazzjoni fil-skema ta' avjazzjoni hija fit-triq tajba l-elementi kollha disponibbli ma' fil-post eh, joħħeġu finalizzati daqt u issa il-pass li jmiss jkun il-benchmark armonizzat dak li huwa l-operaturi tal-linja tal-ajru. Għandek is-sena ta' monitoraġġ rapportaġġ ta' misinijiet issa għadda u issa l-istati membri jirrapportawna livelli għolja ta' konformità u dan huwa l-każ speċjalment fost il-linji tal-ajru kollha skedati madwar id-dinja. Imma politikament hemm ħafna allejati il-politiċi illi qegħdin jopponu l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea Għalhekk apparti naċċettaw din it-tip ta' implementazzjoni tal-liġi li li timxi mod eh, mod tajjeb, eh, importanti wkoll nispjegaw is-sitwazzjoni ma' kull volut meta inti tiltaqa' ma' pajjiż ma' partijiet minn pajjiżi terzi, eh, rappreżentanti ta' dawn, dan huwa importanti u l leġiżlazzjoni tinkludi setat tal-leġiżlazzjoni biex deskludu il-titjiriet li ġejjin u deħlin ehm, u li dawn skedu għom il sistema ġifiri jekk huma dawn jagħmlu xi ħaġa il-pajjiżi terzi jekk dawn jagħmlu xogħolhom in-naħa tagħhom mela neskludu illi dawn iridu jħallsu meta titjiri taħħom jitlu fl-Unjoni Ewropea. U naħseb u din li ħafna spiega tispjegaħilhom u l ġara darba jkun aktar informazzjoni kom iktar dwarha tiħdinix ħażin, din huwa importanti ħafna unek, Nafu li din ħatkun ta' sfida. Imma ta' ħafna sejt l-Unjoni Ewropea ta' qed jagħmel l-Unjoni Ewropea dar il-qasam. Kommissjoni saħet ħafna okkażjonijiet il-ħtieġa għal indirizzaw l-impatti tal fuq l-avjazzjoni li m'għandux x'qsam ma' CO2 wkoll. U uh, dan il-kontest aħna edna li ħana l-intenzjoni illi nindirizzaw in-nox mill-avjazzjoni u aħna lesti il nwasslu din il-proposta pala parti minn pakket komprensiv ta' politika fil-bidla fil-klima. Iżda aħna irridu naraw illi dan huwa msejjes fuq evidenza kien hemm studju li sar milux illi nekomissjoni li l-evidenza il-provi xjentifika disponibli fuq l-effetti ta' klima ta' minħabba l-avjazzjoni u n-NOx da' mhuwiex konklusiv. U da' m'għandux bażi konklusiva biex ikonna proposta issa u għalek irridu nifokaw il-risorsi tagħna biex naraw li kunem implementazzjoni li simxie ħarir u qabel ma n-implementaw bat iktar affarijiet. Pifedna, para riżultat tan negozjati aħna l-opportunità li diskutu għaw għalhekk għahna fil qosar jina fil qosar zenajti ngħid iva, ser nippruvaw ser nippruvaw waslu l-implementazzjoni kollha li hija meħtieġa bħala segwitu ta' Cancun u marrit ikon iktar minnek, u għon kunu għaddin naħdmu fuq it-tini il-periodu eh, tampen, il-riforma legislativa, imma dan u kolla impenjattiv u ta' sfida, issa jekk jinaxina kol indirizzaw l-avjazzjoni, is l-lat marittimu, il-riforma ta' CDM u affarijiet oħrajn għan provaw dawn indaħluwa fil-konferenza ta' Durban. U fuq inizjattivi oħrajn aħna impenjati li naqsu l-impatt ambjentali li huwa marbut mal-produzzjoni tal-biofuels u bioliquidi u wkoll il-missjonijiet li għandhom xaqsmu ma' dan it-tip ta' produzzjoni ta' biofuels dawn għandhom jiġu interessat kif suppost, bazi tal-aktar laħar studji xjentifiċi eh, naraw illi dawn it-tip ta' użu ta' art jista jwasal għal inqas produzzjoni għal dawn it-tip ta' mm, kimiċi li jemlu s-sara. U aħna għedin nħejju eh, evaluazzjoni ta' impatt u diskussjoni ta' dom għaddejji ma' komissjoni u jina nifem li jinti għad diskussi dil kwistjoni fid-detal ma' servizzi tijaj għada. Kommissjoni taħseb li levi fuq il-fluorinated gases dawn ma' domx ma nbidlux, u dan huwa peni li aħna għamilna idħul li kif jgħid ir-regolament huwa magħmul minn żewġ elementi, R-rapporti li hemm reviżjoni tar-regolament u bbażi ta' dan jekk huwa xira proposta biex namendaw ir-regolament ta' dawn il-gassijiet eh, effett serra florinati. U għalhekk Nisentini tiegħi li l-Kommissjoni tadotta r-rapport fil-ħarifa u mbagħad iktar passi, eh, naraw iktar passi kunu meħtieġa, ġifiri kummissjoni ħad tkun qed ħejji evalwazzjoni ta' impatt sieħa ta' firxa sieħa ta' għażliet tal-politika biex noħorġu proposta sura. Net nistenna li li din kun lesta biex insaħħu dan ir-regolament qabel is-sajf ta' sena d-dieħla. Ekku aħna nkun din inħejju reviżjoni tal-mekanizmu ta' monitoraġġ id-deċiżjoni biex nagħmlu streamlining u titjib tal- Eh, dawn il-ħtiġijiet ta' rapportaġġ dan huwa wieħed mill-inizjattivi ewlenin fil-programm ta' ħidma li hija semplifikazzjoni tal kummissjoni U aħna wkoll nqisu l-forestrija u l-użu tal-art eh, u biex indaħluhom fil-emissjoni u l-tnaqqis eh, tal-emissjonijiet ta' u jili għaw taħdan il-pakket ta' riforma għallak li bidla fil-klima u jekk hemm proposta leġislattiva mela proposta trid titressaq sa l-aħħar ta' din is-sena. Aħna wkoll qegħdin inħejju e, program l-2012 minn kolleġġ u ukoll il-twetti ta' dan il-pakket ta' klima enerġija dawn ħajkollu ħajkun hemm segwitu tagħhom fil-27 fil-roadmap tal-2050 u kif ukoll it-tnaqqis oli tal Kif taf, il-leġislazzjoni seħ l-Unjoni Ewropea biex tejji proposta biex iddaħħal emissjonijiet marittimi fil-impen ta' tnaqqis jekk memx tejjim internazzjonali jiġi approvat sa' tmim ta' din is-sena. Aħna għandna preferenza ċara ħafna għal azzjoni globali u u miżura globali għas-suq għal dan l-an li aħna naħsbu li dejjem ikun l-aħjar ħaġa li s nazzjoni fuq level globali. Iżda, la la jemmu u laqas UNFCC mu għedin fit triq biex naqsu l-emissjoniet li huma konsistenti ma l-mira li eh, ħatwassalna biex nibqaw taħt iż-żewġ gradi u għalek eh, laqas mis-settur tal-settur marittimu għet seħdan. Għalek aħna kena konsultazzjonijiet ma' partijiet kollha involuti, kien hemm panel tal-livell li ġin waqaf li mmexxi mis-sur kalla u il-parlament u kol qed jattedi dawn il għat Is-servizzi tijaj jaħdmu biex iħejju proposta sa' sena d-dieħla li ħandaħlu fil-programm tal-2012 u memx deċiżjonijiet li ttieħdu fuq l-ambitu jew il-politika preferuta, aħna qed nindaħlu l-partijiet kollha involuti bħalissa hija miftuħa l-biċċa u mbagħad naslu n-kuzjonijiet iktar speċifiċi meta niġu għat mim ta' din is-sena. Ovvjament eh, l-effettività għal-termi tal-ispejja jkun element ewlini. Għalek, għatanna x'namlu fix-xogħol tal-2011 u l-inna x'naħdmu hemmhekk ukoll għax naddattaw il-programm ta' ħidma tal-2012 u dak li tgħid ħajjej dan il-pennin u l-input tagħkom dan huwa importanti ħafna għal bqija tax-xogħol tagħna. Dan huwa importanti ħafna li nal fatt li jinti daqshekk impenja tal dan is-suġġetti wa daħna ħankunu qegħdin nagħmlu kontribut tagħna permezz tal-vot. Aħna kena smieħ mux fil-protokoll ta' Kyoto ma' dik ta' Montreal. U uh, dan kien approvat mot unanimu madwar id-dinja il-protokoll ta' Montreal. U dan u għalek importanti li nużaw dak li ħareċ minn dan il-protokoll ta' Montreal għax nafu li kienem problemi kbar bil-protokoll ta' Kyoto fit-tini fazi ta' dan il-proċess. Fil-gazzetti kolla ġermaniza ħna rajna il-frazi li ċina edha tiġilet kontra il-Mizuri biex ġidu kontra bila fi klima fl-avjazzjoni. Zej kantkom xie idea kif nistaw negozjaw ma' ċina. Jider li l-linja tal-ajru u ba mħazba rigward is-sanzjonijiet li jistaw jinqalaw minħabba l-missjonijiet ambientali li ċina mus se jtukata u mus se tħossom da u eh, ħana raw kif ħan dil-kustjoni kif titrattaw ma' ċina dan il-punti u strumenti għanna dispożizzjoni tagħna. ħafna li xiex jitkellmu, minn provaw nżommu ma' żewġ minuti għal kull kellim. Grazzi, grazzi tal-li ħiriċt dan il-ġaġġornament komprensiv. Grazzi ħafna fuq eh, l-klijettijiet fuq l-fattura l-ok naħseb li hija xi ħaġa pożittiva ferm. Dan hija xi ħaġa li aħna kellimna dwaru smajna dwarru fl-Afrika fejn nis qegħdin ikaċċuhom biex jikabru l-industriji, għandu xasum għazzejt, uħna nibattu messagġi li dawn l-industri li reg Brussel, għanna jkun regoli stretti biex naraw li biss daw il-kizaw um, biofuels tajbin eh, ġenwini li ħajna taw permess. Aħna kena u koll plenarja f'Marsu dwar ta' Sans u narajn rridan kunu nafu jekk il-default eh, value ta' dan it-tasans ser jidħol f'seħ. il-servizzi ta'kom imma valuti f'dan it tħab ta' tħejja. Għax dan importanti ħafna biex eh, iħeju biex biex nħeju ruħna speċjalment dak li huma il-mekkaniżmi tal-prezzijiet u inti eh, se tinvolvi ruħek biex dan il-proċess. Thank you, Karl Heinz Florenz. Ja, Frau Kommissarin, vielen Dank. Das war wie immer äh, wirklich sehr lebhaft und sehr interessant. Mir fällt auf in dem Grazie tassew. Aħna rajna mir-rapport tal-2050 li l ewwel abbozz l-enerġija nukleari kienet semmija. U l-aħħar verżjoni li kien rajna ma dixem. Xi tfisser din? Iċ-ċifri li inti żammejt fir-rapport dawn jirriflettu l-impatt potenzjali se jkollu l-kriżi tal-Ġappun u stress tests. Sa ma punt jistaw jitwet u u jistaw jitwet u kem jishti jarom eh, il-kollega tijaj. Mux impat kollom daw. Ikkallim li miss, jina ma stax nifim eżattament fej sejri, il-kommissjoni adottat il-roadmap sewa, ħan votaw fuq għada. Imma x-deċizjoni ta' titlob li għamlu ħdu kunsil. U meta, xinu għad deċizjonijiet illi um, għandhom jisu l-konsil fil-ġejni qarib, kif se jkunu konsekwenzi ta' dawn id-deċizjonijiet? Ser jaħroġ minnhom daw. Grazzi, Turba's għajkut issa? Grazzi, Iva, Kris, kif dik kienet waħda mill-mistoqsijiet tiegħi, jiġifieri mhux se noqgħod nerġa' nirrepetiha. Grazzi ta' sew kummissarja Hedda għal diskors tiegħek. Ma naħseb li huwa qed isir essenzjali kull ma jmur li mhux biss nitkellmu fuq il-roadmap sal-2050 sawa sewa rajnihom dawma aħna li rajna hawnhekk huwa li ħafna t-nidu deċidu fuqhom issa u speċjalment fuq l-ITS fl-avjazzjoni lobby għaddej li qed jibda insomma li forsi jista' jkun ħajkonna bżonn leġiżlazzjoni tibda fil-leġiżlazzjoni xi ħaġa li għana ma naqblux baħal li nużaw l-argumentazzjoni tal-kriżi finanzjarja li aħna qed nippruvaw intafu l-leġiżlazzjoni tagħna bħalissa u jekk inti tħares lejn argumenti kollha politiċi mela aħna irridu nkunu ħafna iktar ibsin ta' tkellmu dwar politika ta' klima ma jista' hemm iktar tendenza illi dan eh, jisir fil-fatt fil-bil-kontra. Allura tista' tisħaq illi fil-fatt li għandek ovvjament l-appoġġa dan il-Parlament illi iżomma leġiżlazzjoni u jekk nitkellmu dwar il-biofuels aħna rridu nitkellna bżonn il-fattur għajluk u u ah, jekk inti qed tiddiskuti dan it-tar sands fid-direttiva tal kwalità tal-fuel, mela ħana ħarġu valur speċifiku hawnhekk u li mhux noqogħdu qegħdin eh, nbaxxu rasna ħalli l-lobby Kanadis eh, li hu l-iktar wieħed naħseb attiv hawnhekk eh, hawnhekk fl europa u kienu tivi ħafna fil kalifornia li huma ma ddeċidew li ma jbaxxux rashom għall-pressjoni tal-lobby Kanadiż. Nisimgħu li aħna nagħmlu l-istess u kol fejn iġiċu naraw l-ambizjoni fridu nisħu kol li aħna nappoġġaw kwissi meta tikunu għedin nitkellmu dwar biofuels. Biofuels fl-avjazzjoni u li dawn jammantaw biss għal għal zero emissjonijiet jekk dawn jwet u il-kriterji uh, stabiliti għal-jom. Ah, jina tassew ċaqsin ħeġek biex iżomm issa mal-linja zom soda u illi inti kontesta eh, it-tġila s kontra il-argumenti politiċi favur l-ekonomija li għati eh, din jutres u bħalissa. Grazzi, signora. Ħetek, issur sur Grazzi sena ħedha kwart jgħid istur grot. Jiena favur l-inklużjoni tal-leġiżazzjoni tal-avjazzjoni fis-sistema kollha. Inna xina daħlu l-linji tal-ajru jew l-ajruplani kontra dak li u xinis u forsi vera ma di ma ċaġobx il-kulħat, imma memx ta' ma taċaġob il-kulħat u teridu illi nar Jina grat ħafna li dan is-sistema ta' missjonijiet, ta' kommerċ ta' missjonijiet, ta' partita ta' missjonijiet, jiddaħħa jinkludi l-industrija marittima. Fil-tmim um, il-ġimma ħajkun hemm ħafna workshops fuq il-klima u jiena kontent ħafna mistqarrija li jiena smajt u naf ħajkun rappreżentazzjoni diċenti hemmhekk ħalli sa tmim is-sena jekk mhux se jkun hemm ħadd li ċedi mela forsi jkun hemm ma jkunx hemm leġiżlazzjoni, aħna e, smajna fuq l-ossidi ta' nitrogenu u aħna smajna wkoll li fl-emissjonijiet ta' tal-avjazzjoni tal-ajruplani dan qed jitqisu wkoll bħala parti mill ħsar ambjentali dawn l-ossidi ta' nitrogenu issa x'istgħu ngħidu dwar eżattament l-emissjonijiet tiħorġu minn karozzi, taħarsu lejn kull gramma, għan tal-ewwel kull gramma. Ovvijament din hija interessanti meta tinħarsu lejn enerġija elettrika, iżda eh, għandna nħarsu wkoll lejn lej kif karozza qed tiġi eh, manifatturata ġifieri mill-ewwel biċċa aluminium il huwa tsari li jipproġu prodott u tul il-katina kollha sa kemm ispiċċa fil eh, jintrema fil-partijiet. U allura Jiena naħseb illi nix inħarsu lejn is-setturi individwali ma rridu nħarsu lejn istampa kollha kemm hi. dik sistema fejn qed tuża ħafna enerġija, inti ħaton fuq forsi ftik ċenċeżmi aktar, imma fl-ħar mill-aħħar eh, din se tikkonsma ħafna iktar enerġija għalkemm għax x'inhi t-tweġiba li għaliex? Mhix biss il-magna li inti tipproduċi fl-aħħar mill-aħħar tittuża l-enerġija nadifa, manki il-magni li qegħdin jipproduċu tal-magni jridu jużaw enerġija nadifa. Grazzi. Kummissarju, jina smajt birra għal dak li dejt kontattejt u nfakkar f'xi ħaġa li inti wkoll semmejt meta kellna laqa mejakom mas-sur Tajjani milux. Meta tkellem dwar investimenti. U kompetituri tagħna għal dawk li huwa emissjonijiet mhux tal-karbonju. U qed naraw ċertu żviluppi ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea li aħna kontenti ħafna bija ħafna investimenti li jtiseħu minn ħat l-Unjoni iżda pajjiżi kompetitivi, par pereżempju fiċ-Ċina fejn hemm alternattivi li ma jużawx il-karbonju. Din ħaġa li jużun nużaw fl-Unjoni Ewropea wkoll. Jien x infakar li meta aħna fatta dottajna rapport fuq il-politika industrijali kien hemm emenda li kisbet maġġoranza f'din il-Kamra illi talbet il-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel studju dwar kif emissjonijiet tal karboni jistgħu jiddaħlu b'mod transkonfinali. Il-Parlament qabel fuq dan. U naħseb illi tammin ħares le aktar raqqa din il-proposta ħalli kunu nistgħu naraw kif ħanżom kompetitività tal industrija tagħna. Grazzi. Jiena naħseb li qed inħarsu le kollox issu kollox għaddej bartu żara hawnhekk. E, il-pajjiżi terzi mhumiex kuntenti sa barra li qed titkellmu dwar xi ħaġa li u għalija mhux qed jiropa xi ħaġa tajba. Qed nitkellmu dwar miżuri sostantivi, persuni li qegħdin itellgħu in-nies il-qorti. għandna Eh, Sqarrijiet ħerġin mill-gvern ċiniż dwar pagamenti jridu jisiru mod mandatorju minn tal-Unjoni Ewropea jekk dawn jiġu soġġetti għal dawn ir-regoli. Għandna ċertu leġislazzjoni li għandha tidħol fis-seħ u jiena nixtieq nkun nafx qed tagħmel il-Kummissjoni dwar din għaliex jidher illi hija ħatkun ħaġa faċli li taqbad naqbdu din sarfu fil-miżuri, ma miġ daqshekk faċli, hemm min naqas ma jrid ikun parti minna din, ġifiri se jkunu kriterji li ħannużaw għal dawn il-miżuri ekvivalenti. Il-Kummissjoni eh, se taċċetta miżuri ekwivalenti għal dawk li huma spejjeż li ħajjon u fl-Unjoni Ewropea li ħalqir taħallsu pajjiżi li mhumiex Unjoni Ewropea jtaħallsu l-istess bħal ħallsu l-Unjoni Ewropea. Għax għax taċċajt li mbagħad li jirdu jħallsu l-industrija Ewropej mbagħad ħaddieħor banduħor ma jtaħallas xejn. Aħseb li jekk ma nagħmlux dan, ma jenqasux dan il-punt, ħankunu qegħdin nagħlqu għajnejja għal realtà ċej jkunu dan il-mizuri, xinu ma l-kondizjonijiet dawn l-industrija jkunu soġġetti għalihom u meta ħajkunu publikati? Grazzi Dan Jurinsen. Grazzi inti qed ħafna drabi Werġajt ħaqt illum illi metta li kiku aħna konna nażlu 30% flok 20% bħala nuqqas ta' missjonijiet ikun ta' għajnuna kompetitivita tal-Unjoni Ewropea u mux il-kontra. Jina għandi kull fiduċa li għadda dan il-komitat ser jappoġġak dan u jider illi ħajkonna maġġoranza pjuttost kbira fil-plenarja u kol. No, u xarriħor. ieħor. Ġifiri mistoqsija din, se din se teħtieġ biex imbagħad inti tressaq proposta leġislattiva, inti għamilt analiżi qed li tajba għandek l-appoġġ tagħna tal-Parlament Ewropew. Il-proposta meta ħadd taslinna biex inkun nistgħu nibdew naħdmu fuqha. Għax jekk konna żvantaġġ li aħna qegħdin fuq qudiem mela irridu nibdew illum qabel għada. Aħna sħaqna darba dejjem, inti sħaq darba dejjem, iċinja mu seqodu jistennewna, u ma għadin immexxu l-qoddim, u ħna għadu namlu l-istess. U ċista tgħidilna kemtejn dwar il-proċess rigward il- COP 17 l-Afrika. Faj edin f'rigward strategija ħarija, forsi ma wasalniex forsi fl-ħar stadi, ma naħseb għamiltu evalwazzjoni tal-bidu tal-imma troq irdu nabdu, grazzi. Thank you. We have Grazzi ħafna na żewġ interventi oħra. L-ewwel kallima. Grazzi ħafna. Għandi xi mistoqsijiet uh, għall-Kummissarju. Xi ġimgħa ilu inti flimkien mal-Kummissarji tal-Agrikoltura u tal-Ambjent kellimtu dwar il-kooperazzjoni bejn kustoni tal-klima, l-ambjent u l-agrikoltura. Jina kurjuża, din ħat ittieħed bis-serjetà din il-kustjoni. Għax eh, mem xejn illi jista' jaffettwa l-sitwazzjoni b'mod veloċi fir-rigward tal-diossidu tal-garbonju meta E, dan ikun e, marbut mal-art agrikola. Fil-verità, kiku kenna l-agrikoltura minnajr ma tinħarat l-art, dan fil-fat ikun e, ijat jifranka tunnellati gbar ta' karbonju mill-arja. Uh, jina palissa edha u dimek nitolbok bil-ħrara mannix inkabru il- uh, biofuels fuq l-art agrikola. Anka perikolus ħafna li wieħed jieħu uh, l-iskart agrikolu u mbagħad jaħraq dan biex juża l-enerġija minnu. Din uh, hija xi ħaġa perikoluża ħafna. Dan għandu jinħażen u għandu mbagħad jinbidel f'pellets li jistaw jintużaw mhux jiġi inċinerat b'mod dirett. Kiku jkollna l-agrikoltura mingħajr ma naħertu l-art Allura kifet eh, nkunu qegħdin nifrankaw ħafna mill-emissjonijiet tal-metanju minn ħafna anka mill-nitrogen ehm, oxides. Il-kellim li jmiss. Grazzi. President, grazzi tal-prezentazzjoni. Għandi mistoqsija teknika tiġa fil-fat staqsejta di u uh, inti batli l-ewwel abbozza risposta bil-miktub il-mistoqsija tiegħi. Kienet meta ħadd tieħu miżuri korrettivi u e, tieħu passi kontra dawk il-pajjiżi li mhumiex edin jilħu il-mira tal-tnaqqis ta' 20%. F'pajjiżi, per eżempju, għacħar li l-gvern attuali għalli jipprova jilħaq din il-mira miftema, imma mhumiex ċerti jekk hux sejjer nexxielhom il-punti għaju, meta ħatibda tiħu inti miżuri korrettivi u fil risposta tijak inti għetli illi l-azzjoni korrettiva l-miżuri ħajtieħdu skont artiklu 7 imma jekk tiġa hemm rapport li juri li pajjiż mhux qed jimxi mal-allokazzjonijiet u jekk inti qed tgħid li uh, u jekk qed ma jikkonformax inti tuħu passi. Allura għalfejn l-affarijiet ma jidrux ċari, x'qed tgħid hawnhekk jiġifieri il l-passa ħajjittieħdu wara l-2020 jew il-proċeduri, il-passi ħajibdew jittieħdu minn qabel. Grazzi ħafna. Mela l-aħħar intervent. Grazzi ħafna, President Jien għandi uh, mistoqsija dwar ix-xiri pubbliku dwar it-tenders li inti qed taħdem fuq anka fil-Kommissjoni bħala Kummissarju tal-Klima x'tixtieq tbiddel l-aktar fir-rigward tar-regoli marbuta mat-tenders pubbliċi biex tgħin lil dawk li tiġa jixtiequ li kollhom um, dan it-tip ta' tenders għaqlin smart uh, tenders x'inhuma l-miżuri li biħsibek tieħu? mistaqsi oħra. Issa dwar l-industrija tal-lazzar um, u tal-aluminium. Eh, din ma tantx eh, titħol tajjeb eh, fil-LTS. Hemm xi diskussjonijiet għaddejjin fil-pajjiżi differenti biex tintroduċu xi ftehimiet li huma marbuta ma' settur partikolari u jekk dan qed isir din it-tip diskussjonijiet li ma huma l-pajjiżi involuti. Grazzi ħafna, ħafna mistoqsijiet li issa ħanet nistennew lill-Kummissarju li tirrispondi. Il-Kummissarju, grazzi ħafna l-ewwel net l-aħħar mistoqsija iva hemm kooperazzjoni u diskussjonijiet ċentrali anke mal-Ċina pereżempju u eh, bdejnihom f'April li għadda u eh, kien hemm teams miċ-Ċina u mill-Unjoni Ewropea iltaqgħu tliet darbiet Eh, kien eh, manka l-industrija intensiva li kienu parti minn dawn id-diskussjonijiet, maħniex aħna għad minpoġġu kollox basket f'offa waħda. Jekk fimsow il-mistoqsija l-oħra eh, xtixtieq li jsir biex eh, il-ċittadini jaġixxu b'mod eh, li jibbenifika li l-klima aħna naħsbu li hemm bżonn li jkun hemm mekkaniżmu tal-ittikettar tajjeb anka tal-prezzijiet tajjeb anka il-Green Public Procurement eh, fejn is-settur pubbliku f'ħafna eh, pajjiżi eh, eh, għandhom eh, poter ta' xiri kbir ħafna u għalhekk jistgħu jgħinu biex eh, naqsu anke l-prezzijiet ta' ċittadini ordinari. Imbagħad kien hemm mistoqsija dwar il-Ċina u il- headlines differenti Xtaqt ngħid biss illi jien nifema li meta l-ex komissarju fl-imkien mal-parlament u mal-konsil id-deċidow li uh, daħlu l-avjazzjoni fl-ITS bil-mod illi eh, eh, id-daħlet ma kienieċ xi koincidenza. hemm dawk illi issa drawa, draw dan l-impenn tal-klima, dan <laughs> U ovvjament il-ċina għadin jipruvaw jġildu kontra li jipparteċipaw f'dawn it-tibi ta' inizjattivi. Aħna il-tqajna mal-autoritajiet tagħhom mal-kumpaniji tal-ajru tagħhom għandna dialogu bħalissa u forsi xħut minnkom indunaw u koll li xi ġimgħat ilu ċina l-ewwel darba ħarġet b'suġġeriment illi ħajħorġu weħeb dawn il-miri ta' 22% tnaqis meta mqabel mal dak li jissejjaħ business as, usual. Issa aħna qegħdin naraw eżattament id-dettalji ta' eh, dan is-suġġerament. Għall-inqas però eh, fil-waqt li għedin jiprotestaw għet naraw illi għedin joħorġu anka huma b'inizjattivi f'dan il-qasam. Mbagħad eh, dwar eh, ħaġa oħra li intqalet intom tasbu li aħna bajnejna miftuħ ħanamlu din il-leġizlazzjoni eh, meta xaħat jikkontesta minn barra l-Unjoni aħna ħanħorġu b'xi pjan B u ma nkunux serji. Jekk nkunu serji biss nistgħu indaħlu l-pajjiżi oħra paċina magħna Ma nix noqodu nuħol u ansjeta jamel sens illi illi t-tirid deħlin u ħerġin ħajkollhom jikontribuxu għall-impatt illi qed iħallu fuq il-klima. Jina mort Hong Kong riċentement u daw bdew jgħidu għalfejn għandna inħallsu aħna eh, għalfejn negozjant minn Hong Kong illi jistra iħallas eh, ticket, eh, ħallas eh, biljett mill Hong Kong sa Londra li jiflaħ iħallsu ma jkunx marbut ukoll bil-prinċipju ta' minn inġġes iħallas. Mentri, student, li eh, imur eh, iżur il-ġenituri tiegħu pereżempju f'Berlin irid iħallas eh, huwa u għalhekk aħna kull ma minna minna minnih bajnejna miftuħa u għanna nkunu kalmi anka jekkem pajizi li qegħdin jikkontestaw din. Skont il-Konvenzjoni ta' Chicago, Eh, l-affarijiet ħajjitħallu fidejn il-pajis minn fejn titla it-titira u fli l konferenzi tal-ikkaw dawn aċċettaw li jista' jkun hemm li tieqes fuq livell reġjonali. jiena nħoss li rridu nagħmlu l-affarijiet b'mod tajjeb għal kemm huwa diffiċli biex wieħed jagħmel affarijiet tajbin għax il-xjenza u t-teknoloġija f'dan ir-rigward mhijiex daqshekk avanzata. Eh, Pero anka din il-kustjoni tal-ħtif tal-art fl-Afrika Eh, per eżempju hija kustjoni serja u importanti illi aħna nżommajnina meftuħa dwara. Issa dwar il-żejt tal-qatran eh, sar studju u biex ikun hemm trasparenza eh, dwar ir-ramel tal-qatran, skużawni, ħassir laqa dal-waqt biex niddiskutu il-peer review illi sara. Hawnhekk ukoll u importanti li nagħmlu l-affarijiet eh, tajjeb għanna l-Kanada hawnhekk illi qiegħda tikkontesta eh, din eh, il-kustjoni ma aħna stidilna mm, parteċipanti differenti aħna u kol involuti fil riforma tal-kepu tal-CFP Aħna niddiskutu l-prinċipji eh, fuq livell intern l-ewwel u mbagħad eh, eh, flimkien niddiskutu x'għandu jsir minna batna itra flimkien mal-Kummissarju Ċolosu miegħi u għal lill ministri differenti dwar il-kep biex nippruvaw e, mal fej għanna ikonna kep aktar ambientali dan jorbot ovvjament mal-budget u rridu naraw kif nistaw nżidu l-valur miżjut minn dawn is-sussidi li nataw eh, fl-agrikoltura. Nistaw namluwa aktar ambientali, importanti eh, illi namluwa aktar ambientali mhux biss fuq il-loqt it-tieni pilastru. Kena diskussjonijiet wiesa fil-Kummissjoni u eh, naħseb illi meta noħorġu bil-proposta tagħna qabel Lulju Se jkun importanti ħafna ukoll kif il-Parlament se jaġixxi fuq dan u nistaw um, nżidu l-valur mizzjut fil-kep. Il-roadmap li għanna tal-2050 iset xem fil-pjanijiet e, marbuta mal-taħlita tal-enerġija e, li fija inkluża anka in-nukleari u li eh, fir-rigward tal-Ġermanja hemm maħsub illi sal-2050 ma jibqax jintuża aktar in-nukleari. Huwa importanti li issa wara dak li seħħ Fukushima illi nidiskutu l-efficienza fl-enerġija u l-ifrankar ta' l-enerġija u aħna marbutin anka b'dati emmek. Fil-roadmap tal-2050 għanna miri indikattivi għal dak l-għandu jisir sal-2030 anka fil-rigward tal-emissjonijiet u wissa wasal iż-żmien illi niddiskutu wkoll anka forsi miri għal rinnovabli. Wieħed jisir ħares lejdin minn ħafna perspettivi Imma e, din tkun e, diskussjoni loġika fir rigward ta' din dan il-pjan li għanna u dimna sal l-2050 wara dak li seħ fil-Fukushima u anka biex innaqsu l-użu tal-fuels. E, Mbatt eh, l honorable Davis saqsin saqsini dwar il-passi li ħan iħdu għal sal-2050, il-konklużjonijiet tal-Konsil anka fuq il-pjantazzjoni ta' l-efficienza fl-enerġija hemm dettalji speċifiċi hemmhekk hemm il-3% tnaqqis fil-bini pubbliku u anka kien hemm uh, kunsill informali tal-Ministri tal-Enerġija illi diskutu dawn il-punti illi ħajġew jiġu diskussi fil-kontru fil-kunsill. Fil għandna il-komunikazzjoni dwar il-20 u 30 fil-mija Eh, illi eh, marbuta maħħa u koll analisi fuq livelli ta' stati membri u ħajġu prezentati anka rapporti qabel il-sajf biex xur wara f'din is-sena stess f'diskussjoni mal kunsil naraw eżatt x'japplika, x'ifissru, x'impattem fl-istati individwali, x'impatti hemm. Jiġifieri dawn huma kwistjonijiet li rridu nittrattaw eh, mal-lower issa immediatament. Mattias Gruter staqsa u kol dwar iċiklu tal-ħajja tal-karozzi u l-analisi f'dan ir-rikward jina nħossi li anka unek iva mżon ta' effiċenza u tafu li l-Komissjoni qed tipprepara leġislazzjoni dwar l efficienza fl-enerġija u ħanħarsu u kol eh, lejn l-effiċenza fil-proċessi ta' produzzjoni. Mm, għandu Iva, eh, għanna nimxu ma dak l-għanna fil-palissa, eh, eh, fil-rigward tal-leġislazzjoni, jekk kunem hemm bżonn naġġornaw l-affarijiet staqsejtuni u koll dwar leġislazzjoni ġdida ma hawnhekk aħna jien xejnejt li l-ewwel irridu naraw l-analisi fuq livell ta' stati membri u rridu naraw mal istati membri x'inhuma l-potenz soċjali li jeżistu naf illi hemm fost dawk l-istati membri illi qegħdin jippranaw il-miri domestiċi għal-2020 u tħarsu wkoll lejn it-termin il-meda ta' żmien twil u anka minħabba il-budgets jekk irnexxinna indaħlu xi ħaġa fil-budget illi eh, natu inizjattiva biha li l-istati membri biex ikunu aktar ambizjużi żgur li ħajjirnexxinna eh, Eh, namlu valur miżjut. Qabel l-ewwel tal-lulju aħna ħankunu nafu iġifiri eh, xem f'dan ir-rigward. Umbat, saqsejtuni dwar il-konferenza tal-partijiet eh, l-17 il-wahda, xini l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea, l-istrateġija illi aħna naraw illi f'derben nduru lejn il-kussjoni diffiċli u nkunu miftuħin li naċċettaw anka t-tini periodu, ovvjament b'kondizzjonijiet, ma rridu nistaqsu wkoll meta il-Ġappun u Russja u u oħrajn li qegħdin jikkontestaw u jgħidu li mhumiex jaċċettaw it-tieni perjodu. Jekk naċċettaw aħna dan it-tieni perjodu, se jseħħ se jirnexxinna nikonvinċu lil daw biex huma e, jissieħbu mana jew ħan ispiċċaw f'sitwazzjoni fejn il-familja, il-grupp biex ngħidlek ikompli jinxtorob. Kenna diskussjonijiet wara l-lajt kull ma nistanajtu għalli l-affarijiet mixin il-qoddim, bil-mod veru, kultant bil-mod iżejiet, fil-rigward tas saw tal-Afrika tisfel, qed nippruvaw ngħinuhom imma irridu u irridu jkunu wkoll ċari dwar xinu mal-miri tagħhom. Ħajkonna laqa ministerjali eh, fil-bidu ta' Lulju u ħanippruvaw e, niksbu progress. Naħseb, President, dawk kienu l-mistoqsijiet kollha li staqsejtuni. Kien hemm mistoqsija oħra però dwar il-proċeduri ta' ksur hemm miżuri fi direttiva tiġaħna rispondejnik bil-miktub ħajkun hemm kejl kull sena biex naraw jekk stat membru xmixi mal-miri jekk le ma nihdu passi u l-passi jistaw jibdow jittieħdu mill-2013 jekk il-pajjiżi jkun mhux ma jkunux qegħdin jimxu mal-pjanijiet u mal-miri tagħhom. Ich glaube, das äh, hat viel Substanz gehabt. Äh, wir Grazzi, tuġibit tiegħek. Naħseb li tajtna ħafna affarijiet biex naħsbu dwarhom. Aħna minn ħatanet namlu l-almu tagħna biex nresqu dejjem aktar affarijiet Iżda għadin l-ewwel qabel kollox nippruvaw nħedġu lill-Istati membri. Qegħdin nippruvaw nurruhom illi mhux bizzejiet illi jistrieħu fuq dak illi diġà kisbu imma qed nżomu għom fuq quddiem għaliex hemm ħafna min jista' jikseb aktar. Fi triq tagħna lejn Derbin żgur ser ikollna aktar dibattiti dwar il-pożizzjoni speċifika tagħna jekk nis qed jgħidu illi mill eh, minn Kyoto fadal biss l-Unjoni Ewropea u forsi Norveġja u l-Iżvizzera nistgħu nistaqsu nafusna l-mistoqsija dwar qed jagħmlu l-oħrajn. Jiena nemmen li l-mekkaniżmu ta' Kyoto jrid jibqa' hemmhekk u l-Ewropa tista' forsi tagħti eżempju. L-oħrajn eh, mhumiex involuti għal bosta raġunijiet u mhumiex jikkontribwixxu Ma nistaw forsi nistaw zol mistoqsijiet aktar tard. Grazzi ta' sew tal-li kont maħna komissarju. Nishtiqlek laqwa suċess u narawk darba li ġejja. So, wir fahren nahtlos fort. Tajjeb, pu vismela nistaw inkomplu bil-punti li għana fuq l-agenda għanna dibattitu illi talbu għalih il-koordinaturi, iġifiri skambju ta' femit mal-Bank Ewropew tal-Investiment ġewwa Lussemburgu. Nixtieq nagħti merħba lil President tal-EIB, is-Sur Filip Majstad. Natuk merħba fil-Kumitat tal-Ambjent ġewwa l-Parlament ħafna minn dak illi titlob għalih il-politika irrit jiġi iffinanzjat u għanna il-bank tal-investiment pala wieħed mill-istrumenti biex dan jitwetta. Nixtieq nisma minn għandek salima punt l għanijiet tal-politika tagħna, il-miri tagħna, il-programmi tagħna jistgħu jiġu appoġġjati għaliex intom l-ikbar strument fl-Unjoni Ewropea biex tħars tiffinanzjaw il-protezzjoni tal-klima fl-Unjoni Ewropea u koll li mill-Unjoni um, mal-ġirien tagħna u li in mill-kontinent ukoll. Nadilek il-kelma li xina tassew interessat biex nisma dak li inti għandek xi tgħidilna. Grazzi, President. Grazzi tal-li tajtuni l-opportunità li nitkellem hawnhekk f'dan il-kumitat. Jiena naħseb li dinja xaġa tassew pożittiva li l-EIB ġi stabilit taħt it-Trattat ta' Ruma biex jagħti appoġġ finanzjarju lil miri tal-Komunità Ekonomika Ewropea u issa dawn huma il-miri tal-politika tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-ħarsin tal-ambjent u l-ġlida fit-tibdil tal-klima dawn saru prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u għalhekk huwa xira huwa ġust illi l-Bank Ewropew tal-Investiment jiġi mitlub biex huwa jagħti l-kontribut tiegħu. Ma rridx nikkonvinċi lill kumitat tagħkom dwar l-importanza illi niġġieldu il-tibdil fil-klima. Iżda, ovvjament biex nlaħqu mal għanijiet ambizjużi tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn ta' investiment kbir. Il-Kummissarju Agor illi jina dejjem nibqa' impressjonat bid-determinazzjoni tiegħu evalwa illi l ħtieġa tal-investiment tal-Unjoni Ewropea huwa ta' 270 biljun euro fis-sena għal 40 sena illi ġejjin. Dawn huma ħafna flus ovvjament. Kifet inti, President, dawn huma investimenti illi jridu jiġu iffinanzjati. Iffinanzjati fi żmien fejn il-budgets pubbliċi fuq il-livelli kollha huma soġġetti għal bosta limiti għal bosta trażin għanna għaddejjem il-fazi tal-konsolidazzjoni budgetarja bħalissa, iġifiri, il-flejes pubbliċi huma limitati u ser jibqaw limitati. Investiment bankarju spiss ifisser finanzjar fuq medda twila ta' żmien. U dan mhux probabbli ser jiġi limitat b'xi mod mir-regoli ta' Basel tlieta li ġew adottati għal raġunijiet tajbin ħafna biex jiżguraw illi s-settur finanzjarju kien ikun wieħed b'saħħtu wieħed affidabbli iżda lkoll niftakru illi narfu li dawn ir-regoli ser jagħmlu limitu fuq l-abilità bankarja illi tagħti finanzi fuq medda twila ta' żmien. U għalhekk nistgħu nistennew illi kulħadd ser idur lejn li IB il-Bank Ewropew tal-Investiment Jina għattilkom illi aħna determinati illi natu l-kontribut tagħna, iżda ovvjament aħna ma namlux mirakli, aħna għanna il-limiti tagħna wkoll. Mod partikolari il-limiti fil-kapital, għaliex bħal kull bank ieħor aħna għanna ratio tal-adekwatezza bankarja illi ridu inħarsu, ratio illi hija bejn l-assi totali illi nsabu friskju u il rizorsi totali tagħna. Għalhekk huwa ġust illi aħna nfittxu modi illi jaqdu r-rizorsi budgetari Ewropej mar riżorsi tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Biex bekk aħna intaffu xi ftit mill-pis taż-żewġ naħat. U l-limiti li għanna, bitnej li aħna, se ngħidilkom x'qed jagħmel li IB issa mod partikolari fil-qasam enerġetiku. Naħseb illi irċevejtu xi grafs illi l-ewwel qabel kollox juru illi aħna zidna il-finanzi enerġetiċi tagħna minn 4 biljun fl-2006 għal aktar minn 18 biljun fl-2010. Din hija żieda konsiderevoli fil-settur fil-finanzi tas settur enerġetiku tagħna. Għandkom xi grafs qudiemkom ser nibda minn fuq l-aħdar ċar illi huwa l-investiment fl-effiċenza enerġetika. Kulħadd jaf, kulħadd jaħseb illi dan huwa l-aħjar mod kif aħna nistgħu naqsu l-ispejjeż enerġetiċi. għalhekk din saret priorità definitiva tal-EIB. Dan sar mod partikolari permezz ta' programm li nedit il-Kommissjoni msejjaħ Elena. Illi suppost jgħin l-autoritajiet lokali biex huma jħejju programmi biex tittejjeb l-effiċenza enerġetika. Dan huwa programm reċenti imma kellu bidu tajjeb ħafna u aħna diġa approvajna 11 l-operazzjonijiet ta' assistenza teknika għall awtoritajiet lokali biex huma jimplementaw dawn il-programmi. Jirrappreżenta 20 miljun f'assistenza teknika ma qed jappoġġa investiment illi huwa ta' valur ta' 1.6 biljun euro. Eżempju ta' dan huwa dak li aħna għamilna f'ġewwa Milan fl-Italja. Fl-2006 il-provinċja ta' Milan iddeċidiet li tagħmel xi verifikar enerġetiċi fih dan l-awtoritajiet lokali tagħha imma minħabba li ma kellix finanzi u ma kellix abilta teknika ma twettaq xej. Grazzi għal programm Elena aħna nexxinna nqajmu fuq tiegħu dan il-programm l-xiri ta' tammir ġi ċentralizzat, ġew stabiliti verifiki ċentrali u l-bank ta' self ta' 65 miljon biex ikunem innovazzjoni ta' ħafna skejjel ġewwa reġun ta' Milan. Jekk din ħaġa tkun implementata sew, dan huwa tip ta' programm li jista' jiġi implementat f'reġuni oħra ġewwa l-Italja. Hemm il-programm Jessica wkoll li aħna nieħdu fondi strutturali u fondi tal-IIB wkoll fejn pereżempju ġewwa il-Litwanja. Grazzi għal dan il-programm. Aħna tajna finanzi fuq medda twila ta' żmien għal-restawr ta' flezziet. Għanna u kol fond specializzat illi għandu l-għan illi juża 146 miljon illi ma ntefqux mill-pjan Ewropew tal-kupru, ma ntefqux mod ta' siwi u għalek dan ser ikun priorità għalina fil-rigward tal efficienza enerġetika sena l-oħra sellifna 2.6 biljun taħdin l-intestatura u aħna ser għanna pjan li nkomplu għaddejjen hekk u nżidu l-ħidma f'din id-direzzjoni. Għadni qed nitkellem fuq l-istess graf għanna l-ikħal skur issa. Huwa dak illi aħna faqna l-enerġija illi tiġġedded. Ovvjament hawnhekk il-kuntest huwa id-Direttiva Ewropea tal-2009 illi ħeġġet bosta stati membri biex jappoġġaw l-iżvilupp tal-enerġija li tiġġedded. Ovvjament din il-ħaġa għada meħtieġa kif tafu hemm differenza fl-ispejjeż bejn l-enerġija tradizzjonali u l-enerġija illi tiġġedded. Aħna nittamaw illi din id-diverġenza tonqos permess tal progress teknoloġiku u ekonomiji ta' skala. Nittamaw li dan jiġri imma dan il-mekanizmu ta' appoċ ser jibqa' dej. Jina qed ngħid dan għaliex periodu ta' konsolidazzjoni u wieħed ikun kollu tentazzjoni illi jinjora dawn il-programmi ta' enerġija li tiġġedded. Iżda jiena dan ma nixtieqx li jsira li l-investituri ma jkunux iridu jinvestu mbagħad. Zidna l-finanzi minn 500 miljun fl-2006 għal 6.2 biljun fl-2010. U għalhekk żieda ta' aktar minn 10 darbit fċertu każijiet nista' ngħid illi il-bank kellu ir-rwol deċiżiv l-iktar f'nofs kriżi finanzjarja, kellu rwol deċiżiv biex iżomm dawn il-proġetti. Kien l-investitur ewlieni. Għanna l-proġett ta' Belwin ġewwa il-Bahar ta' Tramuntana fl-2009 dan kien kważi falla minħabba l-kriżi finanzjarja, imma Din naraw li dan huwa proġett importanti ħafna dwar eh, l-offshore wind farms ta' 165 megawatts u l-fatt li li għajbid deċida li jati 300 miljon euro f'self wassal biex il-proġett ikun jista' jitkompla u jitwetta. Aħna ġevejna l-premju ta' l-iktar bank illi jsellef għall-enerġija rinnovabbli. Għanna proġett ukoll ta' Montalto di Castro ġewwa l-Italja dan huwa eżempju ieħor, dan huwa interessanti għaliex l-intervent tal-EIB fejn ta' self ta' 100 miljun għamela possibbli biex jiġu zgurati 100 miljun f'bonds illi jimbat imbieħu l-investituri privati dawn il-bonds kellhom eh, rating suffiċenti dawn huma msejħa project bonds. Dwar ir-rinnovabbli. Aħna qegħdin nagħmlu ħidma interessanti ġewwa reġuni Franċiżi, il-Midi Pirenei, Porto Xoron. Il-jumma reġuni fejn aħna nippruvaw niffinanzjaw investimenti żgħar l-iktar fil fejn hemm ħafna pajsaġġ. U aħna rridu naħdmu permess ta' intermedji illi f'dan il-każ ikunu banek oħra. Iżda aħna nikdbu il-kriterji illi fuqhom wieħed irid jiddeċiedi jekk ser jiffinanza proġetti jew le marbuta mal-enerġija li tiġġedded. Issa, qabel ma spiċċa nitkellem dwar dan nixtieq ngħid illi il-fondi mhux biss jistabilixxu t-teknoloġiji. Iżda wkoll u għandna ftehim ċar ħafna mal-bord aħna nixtiequ niffinanzjaw it-teknoloġija emerġenti ġifieri proġetti pilota jew inkella proġetti ta' demostrazzjoni. Dan japplika l-enerġija ġeja mix-xemx pereżempju fejn l-ewwel esperimenti huma fokati fuq l-enerġija ġeja mix-xemx. Ġewwa Spanja pereżempju hemm bosta proġetti li qed jiġu finanzjati. Aħna fl-IB ridna illi nagħtu kontribut l-NER 300. Ġifiri, nużaw riserva għal self ġdid. Mbagħad qegħdin nittrattaw ukoll s-sebajn applikazzjoni li rċevejna biex nużaw is-sistema NER 300. Bażikament dak huwa dak li aħna nagħmlu fl-effiċenza enerġetika u l-enerġija li tiġġedded. Apparti minn hekk iżda aħna rridu nirrealizzaw illi aħna qed niffinanzjaw installazzjonijiet tal-fossil fuels dan huwa dibattitu li ma xtaqx naħrab minnu. Fil-plenarja, fis-sessjoni plenarja tagħkom intom tkellimtu dwar ir-rapport tas-Sur Kutax dwar ir-rapport annwali tal-IB tal-2009 Intom għamiltu dan id-dibattitu ġewwa eh, f'Marzu u jiena osservajt li l-Parlament esprima xewqa ċara illi aħna nallokaw il-flejjes għal dan it-tip ta' installazzjoni. U għalek nasal għal għattini graf li għal ġenerazzjoni tal-enerġija. F'dan l-aħħar sentej 75% tal-finanzi tagħna imur għall-enerġija li tiġġedded. Mill-25% li fadal 15% huma għal impjanti tal-enerġija li jaħdmu bil-gas. Tafu illi il-gas mhuwiex daqshekk intensiv fil-karbonju daqs il-faham. Anke l-iktar impjanti tal-enerġija eh, moderni jipproduċu darbtej aktar CO2 meta mqabla mal-turbini li jaħdmu bil-gas. Aħna naħsbu il il-gas ser jibqa f'din it-taħlita tagħna. Din hija teknoloġija ta' tranzizzjoni. Infatti anke r-rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dakinar stess intom appellajtu biex eh, li għajbit tiffinanza il-pipeline ta' Nabucco lek iġib aktar gas fl-Europa. Il-konklużjoni tiegħi hija li intom ma tridux teskludu għal kollox l-użu tal-gas u għalhekk fadlinna l-10 fil-mija li dinja l-iktar delikata għaliex dan huma impjanti tal-enerġija li jaħdmu bil-faham jew inkella biż-żejt irridu nirrealizzaw illi bosta stati membri iħedġuna biex nibqaw niffinanzjaw dawn it-tip ta' impjanti. Jew għax dawn huma gżejjer u l-gżejjer għadhom mhumiex eh, maquda mal-grids tal-elettriku u għalek u ma mandomx eh, gas disponibli u jridu jużaw iż-żejt jew inkella fi stati membri oħra fejn huma jgħidulna illi dan huwa wieħed mir-riżorsi naturali tagħhom illi ma jiswix daqshekk flus u rridu nħalluhom jużaw dawn dan ir-riżors din ir-riżorsa naturali biex huma jaħadmu l-impjanti tal-enerġija tagħhom. Dan mhux dibattitu faċli, għattajna ħafna ħin nitkellmu dwaru fil-bortana, iżda fl-2007 il-bord tal-gvernaturi tal-EIB iddeċida u qabel dwar bosta kriterji illi għandhom jiġu imħarsa jekk aħna irridu nibqgħu nħallsu għal fondi ta' impjanti tal-enerġija li jitħadmu bil-fossil fuels. L-ewwel net rridu nieħdu post l-abilità attwali. It-tieni kundizzjoni hija li dan l-investiment il-ġdid irid wassal għal tnaqqis tal-inqas 20% fl-intensità tal-karbonju. U telet net l-impjanti il-ġodda irridu jużaw l-aħjar teknoloġija li hija disponibbli u rabanet. L-impjant irrid ikun lest għal bit tal-karbonju, ġifiri tkun infassa li dizinjat b'tali mod illi fih nkunu nistaw ninstallaw teknoloġija tal-carbon capture. Meta din it-teknoloġija tkun lesta. 23 talba neħejnijom, eliminajnijom il-bidu f'dawn l-aħħar sentej aħna ħallasna għal tlet proġetti, għaliex kien hemm biss tlet proġetti illi kienu f'konformità mal-kriterji tagħna, aħna ser inkomplu nkunu stretti jekk ukoll fil-ġejjieni. Aħna nistgħu niffinanzjaw dan it-tip ta' proġett bil-bil minn qabel tal-Kummissjoni li IB hija l-unika istituzzjoni finanzjarja illi ma tistax tiffinanzja proġetti sakemm ma tirċevix il-qbil minn qabel l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni. Ġifiri id-DGs kollha fih dan il-Kummissjoni iridu jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar dawn il-proġetti li aħna nkunu ġejna mitluba illi nappoġġaw. Hekk bistaqt ngħidlek sur President, iżda nista' nixtieq nikkonkludi billi nitkellem dwar is-siwi ta' strumenti ta' finanzjar konġunti ġifiri bejn il-bank Ewropew tal-investiment u l-budget Ewropew. Dan huwa ta' siwi għaliex jekk nużaw il-fondi mill-budget Ewropew illi tradizjonalment ġew użati bħala sussidji, ġifieri flejjes li kienu jservu għal xi għan xi darba, jekk flok nagħtu dawn il-flejjes bħala sussidju, aħna flok naqduhom għal IB konna effett ħafna kbar tal-leverage fuq il-budget Ewropew. Fl-opinjoni tal ib jekk aħna nistgħu naqdu l-finanzi tagħna ma xi ħaġa li ġejja mill-budget Ewropew, dan inaqqas il-limiti tagħna fil-kapital. Jiġifieri bl-istess kapital fi ftit kliem aħna nistgħu niffinanzjaw ħafna iktar. Per eżempju, hemm strument illi ilu jeżisti għal bosta snin issa imsejja Risk Sharing Finance Facility. Din hija faċilità illi tinsab hemmhekk għal riskju komuni bejn il-Kummissjoni u l-IB fil-21 ta' Diċembru 2011 bi 390 miljun il-budget Ewropew. Aħna se nkunu permettejna li l-IB ta' tiself ta' 6.3 biljun u dan iwassal għall-investiment totali ta' iktar minn 16 biljun. Tistgħu taraw l-effett illi dan ikollu 390 miljun il-budget Ewropew li jwassal għal investiment totali ta' aktar minn 16 biljun. Għallina f'termini kapitali, dak għandu xaqsam l-allokazzjoni tal-kapital tagħna minn dawk is-6.3 biljun f'self, aħna kellna biss nonfqu 700 miljun mill-kapital tagħna. Kieku ma kenniex il-kontribut tal-Kommissjoni, wisrobu li kellna nallokaw darbtejn aktar mill-kapital tagħna u għalhekk din it-taħlita tagħmel tajjeb għaż-żewġ naħat għaliex permettina illi aħna niffinanzjaw ħafna iktar, volum ħafna ikbar ta' investiment. Xtaqt nikkonkludi billi ngħidilkom kemm hu meħtieġ illi aħna nsibu forum effettivi ta' finanzi konġunti bħal dan illi għadni kemm insemmilkom. Grazzi tassew, dan kien tassew interessanti minna ħatijak. Nistemaw naqra l-politika tijak, il-programmi tijak, Issa naqleb għal-Ġermaniż. Ejjet iċ-ċer. Nista' nista' nagħmelek mistoqsija fuq l-aħħar punt tiegħek li naqdu r tal-budget tal-EU ma dawk tal-EIB. Inti tant kellimt dwar u fuq għal ġifiri, dan ifisserja jatan hemm ġifiri. ġifieri biex u li ma tistax waslek għal soluzzjoni u partijek. Il-proġett Elena. Għan itkellmu dwar il-żidiet fi kapacità sewa, jekk fim sew, u fuq l-arfin dwar il-programmi ta' fiċenzja fl-enerġija. Naħseb li dinja importanti ħafna, hemm domanda kbira fuq livell anki lokali Kulħadd irid jwaqaf dawn il-pjanijiet ta' enerġija. Imma din dawn il-pjani dawn dawn dawn il-programmi ser jitwessaw. Jina kont pjuttost sorpris fil-fatt imma mod tajjeb għax li probabbilment kienu ħaj kritikaw kelli kienu ħaj illi għattom fuq iż-żejt Imma jina sibt illi kien ħajkun ħafna iktar, ċifra kien ħatkun ħafna iktar għala, 25% u 50% għal żejt u għal gas, dawn huma neċessarji, imma ċorta hija prestazzjoni tajba. Jina kifet kont sorpris li 10% biss fadal u nasib li nistaw naqbdu nħoħu mal-arda, u kol ma tanċ titwis biex neħu dawn 10%. Chris Davis, jiena kon nitkellem dwar il-ħazna tal-karbonju u il-bit tal-karbonju kol. Jien inti inti tisserra fuq l-allokanzi tal-Kummissjoni qabel ma tista' jkollok valur tas-suq għalihom imma mbagħad meta jseħħ dan. Ifisser il-bank ikollu flessibilità rigward il- meta jista' jbejħ dawn l-allokazzjonijiet biex jara li għandu l-ammont ta' flus massimu għad disponibilità tiegħu għal CCS u investimenti li ġeddu. Ovvjament, is-suppożizzjoni għalli jekk kif tirkupra l-ekonomija mela l-valur tal-prezz tal-karbonju ħaj jiżdied u l-allokazzjoni ta' jkunu ta' valur jiswew aktar. Issa rukat il-faham ukoll. Interessant ħafna li ħafna investiment li zejr li l-faham. Iminti referejt għal bit u ħazna tal-karbonju u t tiġa li jemmemme. Imma miex kusjoni biss illi li tal-li ċans illi dawn il-stazzjon il-pjant nukleari jew il-power station illi kollu il-tamir bizzejiet biex jagħmel dan imma jrid ikun hemm sit għal dan il-ħażna ta' dan il-karbonju jekk inqisu li fil-leġiżlazzjoni ta' f'nasat membri dan laqas biss dwet u fi pratika fil-pajis. Ma nistax nifhem kif inti tisamela għadi u tiġġistifika l-investiment għal dana kollu. Grazzi. Grazzi, Kathleen Frumpond. Grazzi tassew. Żewġ punti. L-ewwel nett waħda ġenerali ħafna l kumment inti tkellimt fit-tul dwar it-tibdil fil-linji ta' politika fl-IB li tħarsu ktar lejn enerġija li tiġġedded biex tara li nistaw niksbu l-għanijiet li kienu fissati. Ma smajna ċifri wkoll u smajna mill-network illi kontrolla l-banek illi inna x'naqfu. U jekk aħna nħarsu lejn dak li sar fil 2008 u l-2008 dak li kien is-self mill-IB jider li 18 biljun immur għal għal proġetti li naxosmu ma' zejt, gas u faham. Jina smaj dak li inti dwar investimenti għal dan il-rigward, forsi għamil sens, fejn nifsu ma' forsi mux bizziet li ġnuru illi inti għed tamel dan il-bidla, bidla fil-ideologija b'nek għalix eh, iktar qed tiċċaqlaq lejn l-enerġija li tiġġedded. Ġifieri kif qed tara ġejjini? Kif qed tara li ħadd taċċerta li dan din tibdila fil ideologija hija waħda fuq żmien twil. U anke fuq żmien qasir ukoll il-fatt li aħna nitxaqal u nibdew nibdew ninvestu f'teknoloġiji għal enerġiji li jġeddu mill-laħa tal-IB. Issa rigward il-proġetti u l-linja ta' politika aħna fiħdan il-Parlament Ewropew, aħna nvoluti fil-minjeri tal-ram fil-Zambja u ħana għedin provaw nażatumet naraw fejn f'sejri zmerċ għal dak li huma l-investimenti mill-ERB. Sa fejn fien ehm, sistenilu kien investiment ta' 48 miljon euro u dawn qarabtuh ehm, ma' ħafna kriterji importanti kienu ġasmu l-ambjent u kriterji soċjali wkoll. Imma rridu naraw li dan isfruttat tal u l-użu ta' dan il-minjira ħajkun tajjeb għall-ambjent Imma għalkemm minkejja li jgħidder li hija xi ħaġa tajba fil-verità dan mara l-lar, l-impatt fuq l ampjent mara l-lar mhux biss għal dak il-lat soċjali, imma xiftit minn flejjes ġew trasferiti biex jevitaw jħassu ta' xif Zambia. U jew ġew trasferiti fi Zambia biex jevitaw it-taxxi. U għalhekk tinti ġie evażjoni tat-taxxa. Għalek l-IB issa jistab f'għada fej jista jaċċerta li il-kondizjonijiet li huma stess qegħdin jinfissaw għal dak li huwa l-ambjent u dimensjoni soċjali qegħdin jinżammu u qegħdin e, jiġu u monitorati u meta niġu għal dwan din il-minjera tal ram fi Zambia dan huwa eżempju ċar, speċjalment għal dik hija responsabilità li tittieħu u terfa' il-IB Grazzi. Sur Florence, mina eh, il-kuna għasajti ġobna il-mistoqsija, ta' jepwis it president mela Signora McCavin. Ina u kol, għandi mistoqsijiet fuq il-bitu ħazna tal-karbonju. Hemm xi eh, inkwiet li memx li għajbi mandux risorsi kollha biex jivalwa il-proġetti kollha fi żmien li suppost isiru. Ġifieri intom qegħdin qegħdin fit-triq tajba qegħdin hemm ħatlaħqu għax hemm min qed jinvesti l-flus fiha di. Mistoqsija oħra teknika dwar kif dawn l-evalwazzjonijiet iseħħu. Kull proġett bħalissa qed jiġi evalwat waħdu. Imma jekk inħarsu lejn is-CCS, qatt ta' proġetti naf għax ħafna minnhom iġu bil-reġun tiegħi, dawn huma marbuta waħed mal-ieħor. Ehm, allura rridu jirridu jitqisu pala grupp. Għalek li IB jitqis dan dan dawn il-gruppi li għandhom xobtu għet ma liħor għaxu xufan bat spejjesu ma differenti dan il-kas. Eh, u għagħan il-gruppi kun jistaw forsi jistaw jisfruttaw dan il-ħazna konġunta u l-pipeline konġunt u t bija Grazzi, grazzi sur ċer, tissur ekkut. Grazzi tal-li tfajtetna ċifri fil-perspettiva eh, dak li huma li IB, eh, ma aħna problemi għanna fuq fuq livell ta' budget tal-Unjoni Ewropea hija dik tal-integrazzjoni eh, tal-bidla fil-klima ġifida ma jfissirx biss li aħna naqblu li gradualment inneħħu is-sussidi li marru għal fossil fuels u Nafu li fis-Slovenja u Polonja għatem impjanti tal-faham u l-pija li edin jiġu finanzjati, sussidjati, imma ġvira ma wassannix fej għanna naslu hemm. Imma ħagġoħra, rigward il-politika taħarsu l-nestin ħarsu lejn l-impatt tal-operazzjoniet tas-self tal-IB e li jekk dan fil-fatt jagħmlu ħsara bidda fil-klima, eżempju, inti kont qed foka fuq il- ġenerazzjoni tal-dawl e, li ħaġa sabiħa bħala ċifri ma jkitax li trasport 50% tal-operazzjoni tal-IB issejjer lej trasport tal-art umbat 10% eh, ħajmorru għall-avjazzjoni u kħares lejn dak li sejjer fit trasport pubbliku f'żoni urbani mela dan ħafna inqas u jekk inti tħares lejn il-bilanċ lejn in-numri eh, ċifri għal dak li huma il-pajjiżi tal-vant, zewċ eh, terzi jt morru lej trasport tal-art. U Iva tajja ġifiri tiffoka iktar fuq efficienza tal-enerġija u enerġija li tiġdeddet fil-settur tal-enerġija tad-daw tal-elettriku imma mhuwiex biżejjed meta qed titkellmu dwar l-integrazzjoni tal-bidla fil-klima li qed diskutu fil-budget Ewropew u ġifieri għan nixtieq nkunna safejn sa fejn dan l-integrazzjoni u li IB huwa mhux biss tiffukat fuq proġetti tal-bidla fil-klima għax imbagħad għax nafu li hemmhekk biss 20% tal-allokazzjoni tijaw għandha x'aqsmu ma' dan għan e anki f'ċertu pajjiżi u ħafna inqas il il- irridu nħarsu li eżattament xinu għal impatt fuq il-proġetti iktar wisa ħafna l-avjazzjoni, trasport, il-trasport fuq l-art, dan kollu, xeqt jisseħ hawnhekk f'termini ta' proġetti. Grazzi Richard mis Grazzi. Mistoqsijiet iġbaħt iktar kollega ta' qabli. X'in is-sitwazzjoni mill-bank? bank li jrid jaħdem taħt ċertu kondizzjonijiet. Per eżempju pal eh, responsabilità l kapital. It-teħid id-deċiżjoni tiegħek, il-proċess ta' teħid id-deċiżjonijiet, kif taħdem meta qed tevalwa kif għandu jiġi eh, finanzjat proġett. Sa fejn dan it-testa sostenibilità li semmew ħafna kollegi jaqdu rwol l-integrazzjoni tal-klima, proġetti tal-klima, per eżempju tal-ilma, dawn huma kollha kriterji li għandhom jaqdu għol importanti, x'tip ta' perċentwal għandhom dawn il ta', saħħa għandhom dawn kwistjonijiet dawn il-fatturi meta u qed jiddeċidi dwar jekk fi finanzjax proġetti jew leġi. Firri li ma kriterji, ma parametri jiddaħlu u mbagħad kif jiġu dawn mm, monitorati iktar il-qudiem. It-tieni mistoqsija dan għandu x'jaqsam Um, għal kondizjonijiet, ma' kondizjonijiet tal-banek. Smajna li proġetti kbar infrastrutturali mux qegħdin jaqgħu taħt l-AIB għaliex il-kondizzjonijiet jistgħu jsibuhom aħjar fis-suq eh, liberu. Eh, Għandik eżempju tal-proġett Brennan Pass. Dawn raw x'kienu il- eh, dak li setaw jiksbu mill-suq liberu u u raw li kienu ħafna aħjar, kien jaqblilhom ħafna aktar milli jieħdu set mill bi. Ġifiri, għad għadu jiswa il-flus il li l-IB jissellef il-proġett, il-dawn il-proġetti ħagħuħra, rigward enerġija li t-ġedded. Nikolok bizzet kapacita li inti din tħaddimha kif suppost. Dan huwa fidejn li IB li jara eżattament kif jisiru l-proċessi li id-dawlu l-elettriku jgħaddi ġala darba jiġi il-proċessat. Grazzi, eh, signora Alconi. Jina eh, Vici president tal-kustjonijiet urban inter, ġifiri li tinħares in kustjonijiet urbani, kif ukoll fil kapacita tijaj tal ta' um, komitat ta' żvilupp reġjonali u qed nitkellem dawn iż-żewġ kapaċitajiet. Għaleku jina kont ta' sew et nisma birreqa rigward il-proġett Jessica fl-IB. Fil-rapport tal-2010 jider illi li sena li għadet li IB kienu għeddin jaħsbu biex jħol u 15 il-font Jessica biex li jħol jisikin ħiġeneraw xi biljun u nofs finanzjamenti u fidħul. U dan dan id-dawl, ifisser li Jessica ser jitkompla l dik li hija tnaqqis tal-effetti gassijiet effett serra u taħseb li l-importanza li tagħti żvilupp sostenibbli għal dak li huma allokazzjonijiet li nxaqsbu ma' self garanziji u forma ġeneralizzata tal-tajnuna ser tiġi applikata għal reġuni kollha tal-Unjoni Ewropea? Kresti ta' sewjiet il presidenti u ukoll għandi mistoqsija. Inti semmej li fir-roadmap tal-2050 il-Kommissjoni qalet illi 10 biljun euro kienu ħajjiġu meħtieġa kull sena għal azzjoni ta' bidla fil-klima ħna nafu koll li l-budget tal-Unjoni Ewropea mhux ser jikber, anzi fil-fatt probabbli ħajk kien u għalhekk l-Eurobonds semmew ħafna, min suġġerixxa li noħolqu eh, font li jeżisti l-barra mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Jekk dan jeżisti mela probabbilment jista' jkun li IB jkun l-amministratur ta' dan il-tikli Ewropej. Eh, lura xtaħseb li huma dawn il-prospettivi tal-bidla fil-ħarsin tal-bidla fil-klima taħseb li għat hemm il-flejjos meħtieġa jew irdu noħolqu uh, fondi oħrajn. Fidejk. Grazzi. Iva kifettem ħafna mistoqsijiet hawnhekk x'inwieġeb ukoll kollha mistoqsijiet differenti. Se nibda mill-aħħar mistoqsija li inti għamilt li biex nivitaw taħwit. Ehm, Kien hemm ħafna nintqal fuq detal Eurobonds u jridu nagħmlu waċċara din id-distinzjoni. Bejn it-tipi differenti ta' Eurobonds li jeżistu hemm tlieta. L-ewwel qed għandek id-dollar bonds illi x semma meta tkellmu dwar dwar um, ehm, trasportu u networks transkonfinali għal-enerġija u dawn kienu ser jiġu finanzjati minn bonds jew titli li l-Unjoni Ewropea kienu ser jaddottaw. Ridi kienet lan kien l-ewwel kunċett ta' dawn il-titoli li kienu ser jiġu garantiti mill-Unjoni Ewropea nifissa u kif ta' fuq kunċil di rrifjuta il konsil U t-tini ħaġa, il-bonds Junke. Għaxi il mistru tal-Lussemburgu, Sir Junke, kien ukoll eh, din jew ħaseb dwara u eh, ħarġ proposti dan ir-rigward. Iżda essenzjalment dawn kien ħajkunu titoli li toħroġ l-Unjoni Ewropea fissem il-gvernijiet. U t-tielet tip huwa dawk li sew sejħu il-bond ta' Barroso għaliex dawn ġew proposti mill-President tal-Komissjoni. Din ġiġu kompletment differenti, da ma jkunux titoli illi ser jinħarġu minn autoritajiet pubbliċi mhux mill-Unjoni Ewropea la mistati membri, imma permezz ta' proġetti privati. Ġifieri kumpaniji li se jkunu qegħdin joħorġu dawn it-titoli biex ikollhom fondi pubbliċi għal infrastrutturi fuq skala kbira Hawnhekk l-raġunità ta' huwa li aħna ma nistgħux nifinanzjaw is-strutturi kollha li għandna ħtieġu permezz ta' fondi pubbliċi. Iġifiri dan ikonu investituri interstituzzjonali li ħajaqblu illi jagħtu dan tip ta' sell fuq żmien twil. Viri kumpaniji ta' investimentu, kumpaniji ta' u fondi ta' pensjonijiet. U dawn jkollhom jilħu ċertu kondizzjonijiet biex jiksbu ċertu rating qabel ma jkunu jkunu jistgħu jitlu f'din iskema. Mbagħad taħt din iskema l-awtoritajiet Ewropej jkollhom sem iżgħar tal-kapitali ser jissellef lilhom universituri privati jieħdu sem ikbar. Sa se noqgħod nidħol ħafna friqaqat imma bażikament għal dawn huma it-tlet konċetti differenti għal dawn il-Eurobonds u l-aħar waħda li l-iktar li eh, investituri privati eh, oġbitom kienet l-aħħar tip, kien l-aħħar tip ta' bonds. Issa, rigward li kapital u l-sfidi dan il-rigward. Jina essenzjalment najt illi il-kustjoni jew l-enija li il-regolamenti finanzjarja regolamentazzjoni finanzjarja. u abbozzi għalihom, għanda tagħmel dan it-tip ta' azzjoni konġunta ħafna iktar faċli, ma rridx noqgħod nidħol fil-qaqat nerġa' tekniċi, iżda wara il- għal-affas multi annuali finanzjarju jiġi adottat mela il-Parlament Ewropew se jissejjaħ biex jiddiskuti adotta l-aħħar regolament. Allura, u jekk nisilu f'dan it-tip ta' subija mela din il-qafas multijan l-għamri finanzjarju irrit primoti faċilita l-proċess. Aħna, inti intom tkellem skużani u kol dwar Helena li programma lajnuna biex nejnu biex nwaqfu dawn il-programmi biex intejbu l-effettività fl-enerġija. Nama biss proġett pilota iżda rizultati riżultati ta' bidu jidru li huma pożittivi u s-seridu naraw eżattament eh, xammonti rridu ndaħlu fil-budget għal dak it-tip ta' għajnuna teknika. Għal dak li l-NER 300 L-ewwel dwar il-metodu ta' valwazzjoni. Nikkonferma li ċevejna 78 talba mill-Istati membri u kif tafu li IB għandu disa xhur biex joħroġ ir-rekomandazzjonijiet tiegħu għall-Kummissjoni. Tisa xhur biex twil twal ħafna biex wieħed jħarġ dan it-tip ta' proġett kbir u jinvestigah. Aħna nipruvaw inżommu ma' dawn l-iskadenzi u meta aħna għanna analizzaw dawn il-proġetti, aħna nqisu koll l-effett kif sejħ clustering kif qalet is-Sinjura McAvin. Krediti tal-karbonju, kif semma kollega ieħor, Vera nabżon flessibilta biex ikon laħjar prezzijiet. Ma musa għat nejt iktar dwar dan għalissa. Għalix dawn huma sensittivi pala kwistjonijiet għal suq Naħseb però li jkun fl-interess ta' kulħadd illi inħallu bizzejiet marġni ta' flessibilta għal li IB biex nkunu nistgħu nassikuraw li nitrattaw dan il-kustjonijiet mod tajjeb bizzejiet l-asnju l-Onorevoli Van maħnix nipravaw nipritkaw għawek, maħnix qed nipravaw nejdu li ċittadini xandom jamlu, Eh, jew lil xi ħadd għandu jagħmel. Il-Parlament għandu rwol ta' monitoraġġ l-istess palma għandu il-bank biex naraw li l-affarijiet isiru b'mod eh, ġust. Issa fir rigward tal-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi alternattivi eh, u mhux mill-fuels tal-fossili hemm ċaqliqa u din hija xaqliqa pjuttost kbira u li IB ma jis għandu rwol li jappoġġa l-anijiet li ġew imwafqa mill-Unjoni Ewropea u mhux li waqaf xi anijiet huwa. Il-bidla fil-klima saret priorità għall-Unjoni Ewropea U għalek, priorita u kol għal-IB mill-2007 l-lin iprovajna nenfasizzaw din il-bidla fil-paradigma fejn l-evaluazzjoni tal-proġetti tana aktar stretta u tħares aktar u tiffoka lejn eh, kustjonijiet ambientali għalek ma naħsibx li huwa ġust li wieħed ikkritika dak, dak li sar fil-passata minħabba li aħna minna din deċiżjoni ċara li nimxu mal-politika tal-Unjoni Ewropea. Mistoqsija oħra illi staqsa l-Onorevoli Eichhout Eh, Mux bizzajet li għet jgħid ħaj jiprovdi l-fondi għal rinovabli un-bat jabbanduna kollox. Il-proġetti li jiġu finanzjati mill-bank iridu jiġu evalwati fir rigward tal- kustjonijiet ambientali u anka l-emissjonijiet tal-diossidu tal-karbonju li għedin niprofaw namlu huwa illi naraw x'inhuwa l pasta tal-karbonju li għandhom fihom dawn il-proġetti illi aħna niffinanzjaw jekk eh, tridu xi darba l-komitat tagħkom jista' jiddiskuti, nistgħu niddiskutu din il-kwestjoni li ovvjament iġib magħha ċertu diffikultajiet metodoloġiċi hemm ukoll istituzzjonijiet oħra li aħna nistgħu forsi e, eh, nitalmu anke mill-prassi tagħhom bħal eh, bank dinji aħna nevalwaw dan il-pass tal-karbonju għanna però nkunu kawti e, fil-data li għanna. Pero r-riżultati kienu pozittivi għax rajna ta' Eh, żewġ miljun u erba' telf tonellata eh, tnaqis fil-karbonju fil-diossidu tal-karbonju. Iġifiri aħna, Iva, għanna eh, dan, aħna għanna dan il-tassib, tassib dwar dawn il-kussonijiet anka dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Għalek aħna Għedin eh, niprufaw nkunu għagġurnati mal-prassi attwali u għal-2009 evalwajna l-proġetti kollha li aħna finanzjajna u r-riżultati kif diġà qed huma pjuttost pożittivi. Din hija xi ħaġa li aħna ħankomplu naħdmu fuqha fil-ġejjin kien hemm mistoqsija wkoll mal-buta ma' trasport, m'għandix ħin biex noqgħod nidħol fid-dettalji kollha, imma jekk tarsu lejn iċ-ċifri mill-snin reċenti taraw li aħna finanzjajna il-ferroviji eh, b'mod sinifikanti kif ukoll ħarisna lej il-metros u il- il-trams biex ikun hemm din il-bidla fil-metodu ta' trasport u dan kollu skont il-linji ta' eh, politika tal-Unjoni Ewropea. Fl-aeronautika aħna madniex niprovdu fondi li l-kumpaniji edin nifinanzjaw biss proġetti għabbażi eh, ta' kondizjonijiet eh, kriterji stretti anka E, f'reġuni remoti fej forsi kunem hemm bżonn ta' xi aeroport. Ġifiri, Eh, aħna għedin stretti ah, ħafna aktar mill-li konna fil-passat l-onorevoli Zeba eh, staqsa xi mistoqsijiet dwar il-proċess ta' teħita deċiżjonijiet tagħna. Għanna l-ewwel analisi, proċess ta' analisi u eh, jekk niddeċidu illi il-proġett ħajaddi aħna nħarsu għalura lejn uh, il-kustonijiet kollha marbuta miegħu, jiġifieri dawk ambjentali u uh, oħrajn għana bank uniku għanna 700 banka ieħor jaħdem maħna aħna navalwaw il-parti teknika tal-proġetti. Eh, Mbagħad eh, eh, issir tal-Banka lill kummissjoni u servizzi oħra. U dawn jitkellmu mal-persuni involuti fil-proġett u meta jkollna opinjoni pożittiva minnaħa tal-Kommissjoni, u mbagħad aħna mbagħad ngħaddu dan il-proġett lil bord ta' amministrazzjoni u mbagħad jaraw jekk dan eh, ux x'se jiġi finanzja dan il-proġett. Veri dik il-proċedura tagħna xinu l-interess tal-IB meta mqabbel ma suq eh, fil gwajt tal-proġetti, eh, tajjeb jekk proġetti jiġu finanzjati anka eh, minn postijiet oħra. Il-raġunijiet li tolbu li finanzjar mill IB huma illi minħabba evalwazzjoni tajba Eh, mill-IB anka fir rigward ta' kumpaniji privati li jkunu ridu e, eh, jagħtu jifinanzjaw proġett dawn ukoll jistennew li jsir l-evalwazzjoni tal-IB. Hemm ukoll il-kwestjoni marbuta ma' żmien aħna nistgħu nagħtu inselfu il-flus għal periodu ta' żmien ħafna twal milli jistgħu jiselfu istituzzjonijiet oħra finanzjarji Bat fi rigward ta' rati tal-interess aħna ħafna drabi nagħtu l-aħjar Għax għanna eh, rating tajjeb fuq livell internazzjonali għalhekk jekk aħna nkopru l-ispejjeż tagħna u riski kollha dawn riski li jeżistu wkoll fis-suq ħieles skont l-analisi teknika tagħna aħna niprivaw natu l-aħjarati tal-interess aktar minn dawk li nataw mill-banek kommerċjali sadwar il-fondi marbuta mal-Jessica. Dan huwa punt deċiżiv dis-sena rridu nuru li l-Jessica qiegħed fil-fatt jaħdem. Ħadinna żmien biex immexxu l-affarijiet b'mod tajjeb minn għal dawk li mhumiex eh, familjari ma' dan il-proġett mal-Jessica hawnhekk għandna eh, l-fondi strutturali għal ristruttural ta' eh, entitajiet u korpi pubbliċi u jintużaw il-fondi mill-Jessica għalihom. Din kienet xi ħaġa pożittiva għalkemm fil-bidu kien hemm Imma din is-sena ħatkun waħda deċisiva. Irridu naraw u nuru illi huwa utli li wieħed iżomm dawn dan li finanzjar tal-Jessica. Grazzi ħafna li l-President Majstar kienet eh, kien interessanti ħafna li nisimgħu rispondi. Il-President eh, Majstar qed jgħid illi nesa lil wieħed mill-kellima nesa jirrispondi mill-wieħed mill kellima kienet mistoqsija li ma kienieċ relatata totalment ma suġġett tal-lum. Jiena disponibli għal komitat jekk tridduni nitkompli niddiskuti fid-dettal. Dan il-proġett huwa proġett ta' investiment li aħna nifinanzjaw bilan illi innaqsu l-emissjonijiet tal-diossidu tal-karbonju u uh, minn dak il-lat kien fil-fatt ta' suċċess, skużawni, l-SO2, il-tnaqis l-SO2. Kienem kussjoni marbuta ma' l-evazjoni ta' taxxa, kienem rapport illi l-gvern ta' Zambia ikkommissjona u illi ikkonkluda illi minħabba l-prezzi ta' trasferimentu kif ħadmu l-affarijiet dan sar minn eh, entità esterna. Fil-fat veru ġite eh, vaza it-taxxa ta' sistema interna u l-ola fil-entità eh, kontra l-frodi ġibditina l-attenzjoni u l ekkaħna aħna komplejna bl-investigazzjoni tagħna morna hemmhekk u l-unità ta' investigazzjoni marret hemmhekk biex eh, tinvestiga l-każ u nista' ngħidilkom li mill-bidunet ma tantx kienna kooperazzjoni mill-kumpanija involuta. U ġejna medda u koll u għal rifużjoni bikrija. Imma minn dak iż-żmien law il-kooperazzjoni eh, tiebet, però xorta ma il-informazzjoni kollha l l-akkużi li uh, eh, li saru jekk jekk jekk eh, mikunu vera ħana ħan nitolbu lura l-flus il-flus eh, u eh, u ovvja mhux se nagħtu l-ebda selfiħor lil din il-kumpanija Glencore jew is-sussidjarji tagħha. dan il-proġett IVA eh, ħolo il-problemi eh, l-affarijiet inkixfu fuq il-Financial Times u aħna eh, maħniex se nagħtu fondi oħra lil din il-kumpanija fil-ġejjini. Grazzi ħafna. Kull ma nixtieq ngħidlek allura u inawguralek għal ġejjini u aħna ħankomplu nsegwu eh, x-xogħol tiegħek b'ħafna interess. Nibgħu nappoġġawk jekk inti tkompli meċi f'direzzjoni tajba. Għal darbohra nawgurawlek, nawgurawlek. Nil-taqa għada fil-ħodu fil-disa.